s-sistema komuni tal-VAT, Is-sur Kazaki, huwa ir-rapporter u bekk jista' jibda. Thank you, Mr. Chairman, and good morning to, to all my colleagues. Bonġu li kullħat l-obba tajba. Din id-direttiva li jissa ġiet inkorporata fid-direttiva tal-VAT ma kienieċ qed tilħaq lan illi nissimplifikaw u nimodernizzaw u normalizzaw ir-regoli tal-fatturazzjoni tal-VAT. U kien hemm diversi għażliet għall-Istati membri u issa fisser illi għandna set ta' regoli li mhumiex armonizzati. Għalhekk dan huwa ċar fil-kuntest tar-regoli illi għal e-invoicing, fatturazzjoni elettronika. Issa l-Kommissjoni tixtieq l-ewwel net tissimplifika il-leġislazzjoni u l-proċeduri amministrativi għal awtoritajiet tal-Unjoni Ewropea u pubbliċi kif ukoll għal partijiet privati. Tieni punt inneħħu l-ostakli interni għal dawn il-fatturi u biex tissimplifika wkoll l obbligi għal dawk il-negozji li naqsu il pizijiet amministrattivi u mbagħad fl-aħħar nett ninkoraġġixxu il-negozji biex bekk ikollhom l-ispejjeż jnaqsu l-ispejjeż għal dak li nixtaqsam li invoicing. Issa biex dan kollu jisseħ Il-Komissjoni għandha lan illi tnaqqas il-piżijiet fuq il-negozji billi bekk ikonna set ta' regoli armonizzati biex innaqsu l-azliet għal stati membri u bekk nizguraw l-accettazzjoni minnaħa tal-autorità tat-taxxa ta' fatturazzjoni elettronika u dan taħt l-istess kondizjonijiet għal dak l-indu xjaqsam il-fatturazzjoni stampata. U kol dan ħajkun ta' beneficju għall smes u dan jippermetti l-użu ta' fatturazzjoni sempliċi, specialment għal dawk il-ammonti żgħar li huma tant importanti għall smes Kif ukoll dan jagħti l-istati membri l-opportunità illi jippermettu lill-SMEs biex bekk ikunu jistgħu ukoll jikkonsidraw il-cash accounting. Issa il kummissjoni tistenna li iżżid l-użu tal-e-invoicing billi tneħħi l-ostakli għal dak li juntu xjaqsam l-arkivjar tal-fatturazzjoni elettronika. U din il-proposta eh, ukoll se Tamel ukoll azzjoni kontra il-frodi biex bekk ikun hemm aktar liġijiet stretti kif ukoll eh, biex tippermetti wkoll l-skambju aktar effiċenti tal-provvisti intrakomunitarji. Il-Kummissjoni qed tipproponi li tissimplifika r-regoli għal eh, l-imposti għal dawk il-fornituri intrakomunitari biex bekk ikun hemm data waħda fejn it-taxxa tiġi imposta ġifieri id-data tal-chargeable eh, date u dan jiġi determinat mill-provvista. Il-fattura trid tkun trid tinħareġ eh, fil-15 il-jum tax-xar wara l-avveniment u bekk il-fattura ikun id-dokument ewlieni illi ikun qed juri il-provvista intrakomunitarja u d-data tal-ħlas għall-akwist intrakomunitarju jiġi emendat u dan jikkorrispondi mal-provvista intrakomunitarja. Il-proposta tagħmel rabta ma' dritt ta' tnaqqis biex wieħed ikollu fattura għal tnaqqis u bekk il komissjoni tixtieq tiżgura trattament ugwali bejn il-ħtiġijiet tal-provvis tal-fornitur għall fattura u mbagħad li l-klijent ikollu fattura biex bekk ikollu dritt ta' tnaqqis. Hemm xi ambigwità bħalissa għal dak nixaqsam liema stat membru il-regoli tal-fatturazzjoni huma applikabbli. U bekk dan jista' joħloq inċertezzi għan negozji. Persuna taxxabli li għandha fornituri fejn it-taxxi ma dovuti f'stat membru ieħor jrid imbagħad jara li jaqbel mal-fatturazzjoni skont l-istat membru ieħor u dan jagħmel id-differenzi eh, fil-stat membru fejn huwa stabilit. U bekk ikun hemm soluzzjoni għal din il-problema permezz ta' regoli armonizzati għal B2B, il-fatturazzjoni B2B li il-persuna li toħroġ il fattura il-fattura fejn hi identifikata għal VAT ikollha ċertezza ġuridika li din il-fattura hija valida madwar l-Unjoni Ewropea. Il-proposta ndalan illi toħloq sistema ta' żewġ livelli għal fatturazzjoni. L-ewwel net hemm fattura eh, li ifisser illi konna set ta' dettalji għal B2B, għal provisti B2B, fejn il-klient xaktarx it-riserċi ta' dritt għat tnaqqis. Tini punt. Em lazla u fċertu każijiet il-ħtieġa għal fattura simplifikata. Għal dak l-induxja jaqsam il-fatturazzjoni eh, sħiħa hemm xi tibdiliet għal dak l għandux jaqsam l-artiklu 226 tal-direttiva VAT l-ewwel net, l-ewwel ħtieġa hija li il fornitur jaj juri l-identifikazzjoni tal-VAT tal-persuna. il bidloħra oħra hija li id-data tal-provvista tal provvista titneħħa u minflok ikonna id-data fejn it-taxxa tiġi imposta. U bekk il-fornitur ikun jaf meta u jista' jeżerċita id-dritt tiegħu ta' tnaqqis. Imbagħad għandna bidl-oħra għal dak li għandu x'jaqsam il-provista ta' reverse charge. Il-fornitur ikun jista' jneħħi il-rata tal-VAT u l-ammont ta' VAT li jrid tiġi imposta meta il-fornitur il-provista s-seħf stat membru ieħor. Imbagħad bidl-oħra għandu xaqsam mal-rata tal-kambju li trid tintuża għal l-ammont ta' VAT li jrid jiġi kreditat fil-munita nazzjonali tal-istat membru fejn il-provvista eh, tal-prodotti u servizzi seħħew. Il-Komissjoni qed tipproponi l-użu ta' rata ta' kambju pubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew Issa, dak l-indux jaqsam il-fatturazzjoni elettronika, il-Kummissjoni edha tipproponi illi il-fatturazzjoni elettroniċi u dawk stampati kollom l-istess, ehm, ikunu l-istess. U għanna periodu ta' sitt snin għal fatturi, għal dak nxaqsam l-arkivjar tal-fatturi, biex bekk ikun hemm ukoll skambju bejn l-istati membri ta' dal-istess fatturi. Issa, Jien għandi eh, valutazzjoni ġenerali pozittiva, iżda hemm xi kwistjonijiet li nixtieq eh, niġbet l-attenzjoni tagħkom lejhom. Għal dak li għandhom x'jaqsam eh, tnaqqis tal-inċertezza dak li jentu xaqsam il-chargeable event, il-Kommissjoni qed tipproponi illi il-VAT tiġi imposta fil-moment tal-fornitura. U meta nisu li din tista' tvarja bejn stat membru u ieħor, hemm tħassib li din il-proposta il-ġdida tista' toħloq xi diffikultajiet u n-nuqqas ta' uniformità tfisser li konna nuqqas ta' qbil għal mument meta il-fornitura tiġi eh, reġistrata fl-istat membru u fl-istat li qed jixtri. Soluzzjoni hija li namlu rabta ta' chargeable event għal mument meta il-fattura meta il-fattura għandha tinħareġ. Issa, għal dak li għandu xaqsam il-ħtieġa li jkun hemm fattura valida biex wieħed ikun jista' juża id-dritta ta' tnaqqis, hemm tħassib għaliex dawn ir-regoli jistgħu joħolqu xi eh, diffikultajiet eh, tal xi negozji li qegħdin jirċievu xi prodotti u servizzi minn barra għaliex mhux kulħadd forsi jkun familjari mal-e-invoices fih dan l-Unjoni Ewropea. Allora tħassib eh, simili u koll eh, niltaqaw maħom ma li invoices għal fornituri meta aħna nqisu illi il-fatturazzjoni mhumiex neċessarji għal eh, provvisti li ma sentati u għalhekk ikun hemm xi tibdiliet għal dak inxaqsam il-produzzjoni tal-fatturazzjoni. U l-ħtieġa illi nużaw ir-rata tal-Bank Ċentrali Ewropew f'każ li fattura tinħareġ f'munita li mhux ta' stat membru fejn it-taxxa trid tiġi mħalsa, eh, dan kollu kol jista' jqiegħed eh, pis kbir fuq in-negozji. Issa dwar il-ħtieġa li nużaw identifikazzjoni tal-VAT tal-klient għal provvisti dan ukoll jista' jimplika pis ieħor. Palissa numru importanti ta' stati membri ma jeħtieġux il-numru tal-VAT tal-klient għal eh, fornitura domestika. Fl-aħħar net naħseb li huwa essenzjali li il-funzjoni tajba tal-fejn eh, dawn il- teknoloġiji tal-IT edin jiġu introdotti fil-istati membri, eh, naraw illi kunem appoċ permezz tal-program fiskali sal dawn l-istati membri jew xi tip ta' finanzjament ieħor. Għalek, nilqa l-proposta tal-Kommissjoni pala pass pozittiv biex ikonna kjarezza kemm għal personi tax xabli kif ukoll għal amministrazzjonijiet biex bekk ikonna mezz ieħor biex aħna niġġieldu il-frodi tal-VAT. U għalek jina lest illi nisma l-Shadow Reporters kelli diġa laqat maħħom dwar din il-kwistjoni eh, f'dan il-komitat. Forsi konna diskussjoni dwar dawn Is-suġġerimenti eh, tal-bidu li jiena tinressa, un bat ikonna diskussjoni eh, meta jiena jkolli l-ewwel abbozz tal-rapport tiegħi disponibli disponibbli għal konsiderazzjoni ta' Grazzi, President. Um, one, final, thing, let, let me just... Punt tal-ħar, xtaqt nfakkar kollegi li l-prezentazzjoni tijaj tal-ewel abbot se jkun fi 11 ta' jannar u l-iskadenza għal-emendi eh, tkun 19 eh, ta' jannar ta' sena d-dihla. Grazzi ħafna misni tajt din dan it-tarif, eh, pero inti għamil tekka li għagrazzi ħafna. Issa mela nisimaw li Shadow Reporters nibdew bis-sur Taler. Grazzi President. Rapporter, kollegi, aħna nafu l-importanza tal-SMEs, għad kabbir tal-ekonomija u għallek l-ambjent tal-negozju għandu jkun tali li kon aktar innovazzjoni u aktar startups. U f'dawn il-gruppi eh, tan negozju naraw li l-SMEs jiltaqaw ma xkiel u ostakli kbar illi xeklu it-kabbir tagħhom. Il-Kummissjoni qed tipproponi emendi għal direttiva ta' sistema komuni għal VAT għal dak li għandu xaqsam ir-regoli ta' fatturazzjoni. U fil-fat dawn huma e- emendi li aħna nilqaw. Għalkemm jider illi hawnhekk qed naffrontaw kwistjoni iktar teknika milli politika, aħna rridu naraw l-effetti ta' dawn l-emendi e, effetti li jkunu tassew sinifikanti. Illi nippromovu u nużaw teknoloġiji ġodda u għonek qed nirreferi għal e-invoicing, fatturazzjoni elettronika, biex e, aħna neħu l-burokrazija zejda u neħu il-piżijiet fuq il-negozji, dawn kollha jagħtu l-SMEs kif ukoll kumpaniji oħra iċ-ċans il huma innaqsu l-ispejjeż tagħhom u bekk jirpu fuq il-kompetitività. Minna l-oħra. L-użu tal-invoicing u u t tneħħija tal-ostakli għal invoicing billi neħu differenzi bejn il-fatturi li jintbatu b'mezzi elettroniċi u dawk li jintbatu b'mod stampat, jifisser illi l-autoritajiet tat-taxxa ikunu aktar effettivi. Aktar effettivi meta huma jitrattaw il-frodi tal-VAT u biex u dan jista' jnaqqas ukoll l-ispejjeż amministrativi tagħhom. Nista' ngħid illi għalkemm aħna b'mod ġenerali naqblu mal-elementi proposti hemm xi mistoqsijiet, pereżempju l-arkiv, l-arkivjazzjoni tal-fatturi u l-limitu tal-ammont għal dawn il-simplified invoices, dawn u eh, huma livelli li se jkollhom jitilaw il-fuq u għalhekk jina nixtieq nisma eh, tweġibiet dwar dawn il-punti kif ukoll punti oħra. Grazzi. Muchísimas gracias, señor Taler. Grazie ħafna, Sur Taler. Għaw xaħat ieħor li jixtieq jitkellem qabel ma ngħaddi l-kelma lill-Kummissjoni jekk jogħġbu? No, no, ninguna. La darba m'hemmx talbi tal-kelma mill-membri, ngħaddi l-kelma lill-Kummissjoni. Thank you very much indeed. Grazie ħafna, nishtiq nirringrazzja l-Sur Kaza u l-rapporter, il-Shadow Rapporter, għal l-appoġġ sħiħ tal-inizjattiva tagħna kif qed nifhem għal-regoli li għandhom xjaqsmu mal-ħruġ u trattament tal-fatturazzjoni. F'dan moment nixtieq nisħaq li dini l-proposta ja inizjattiva tal-Kummissjoni sabiex innaqsu il-piżijiet fuq in-negozji, nipromovu l-SMEs, nżidu bħalma nafu l-li invoices iżda wkoll nejnu lill istati membri sabiex jiġġieldu l frodi fuq il-VAT. Din hija parti ta' strateġija kbira, politika kbira tal-Kummissjoni f'dan ir-rigward. Naħseb li huwa punt importanti ħafna fir-rigward li invoicing e kif qed nirċievu issa l-appoġġ ta' ħafna fora ta' livell oli bħal pereżempju l-grupp ta' livell oli ta' tnaqqis tal-piżijiet amministrativi li ġi presedit minn Barroso u Stoider propju fuq il-e-invoicing grazzi għad deċiżjoni tal-Kommissjoni. Dan riċiva appoġġ sieħ mill-komunità tan-negozju għalhekk huwa rapport komprensiv bil-proposta b'ħafna aspetti tekniċi iżda l-parti tal-e-invoicing hija waħda mill-elementi ewlenin u għalhekk nilqa l-appoġġ li diġà ġie indikat f'dan l-istadju mir-rapporters f'dan ir-rigward. Jiena notajt ukoll eh, ftit kummenti li saħħu fuq il-level tekniku fuq rigward ir-regoli ta' charting event, ir-regoli tal-ECB bħala rata tal-imax tal-interessi. Ta u jiena nifhem li nistgħu nitrattaw daw il-kwistjonijiet ta' chargeable event flaqat aktar il-qoddim. Grazzi, Kummissjoni, Sur Kasa, xtaqt konkludi dibattitu? Si, nixtieq nirringrazzja ovvjament l-Shadow Rapporter u l-rappreżentant tal-Kummissjoni. Naħseb eħe l-iskop ewlieni ta' din il-proposta ġdida tal kummissjoni hija biex nejnu l smi tagħna kollhom inqas spejjeż f'dak li jagħmlu biex ikun hemm iktar effiċjenza f'dak li jkun qiegħed isir u biex eh, nkunu nistgħu niġġieldu frodi illi eh, jammonta għal miljuni ta', ta, ta euros. Ġifiri, għek għanna proposta biex, biex, biex dan kollu eh, nużaw ħalli nejnu l-businesses tana, pero ma jfissirx li b'din il-proposta eh, aħna b'xi mod inkunu qegħdin infixklu l-settur tal-biznis tagħna jew nitfawlom burdens oħra finanzjarji biex ikunu jistgħu ikunu in-line mal-proposta. U allura irridu naraw kif minn issa sa meta mmorru fil-plenarja f'April Eh, nkunu sibna eh, bilanċ f'dak li trid qed tipproponi l-Kommissjoni u dak li, li nkunu rridu aħna bħala Parlament u dak li jixtiequ is-setturi kollha tal-businesses tal tagħna. Jien ovvjament eh, sa jannar nkun wasalt biex natikom l-ewwel draft tiegħi u nittama nispera anzi li nsib il-kooperazzjoni ta' kull wieħed u kull waħda minnha sabiex inkunu nistgħu nalqu dan ir-rapport. Grazzi. Muchísimas gracias, señor Casa, puesto que ya hemos anunciado. Grazie ħafna, sur Casa. Diġa tajna l-iskeda. Għat l-istija ta' dan ix-xogħol. L-iskadenza għall-emendi. Għandil karta zbaljata qoddimi jgħid il-President. ¿Sabe il signor Casa qual es el calendario previsto? Porque tengo alguna dificultad. Sur Casa, taf l-iskeda u d-dimek? Jek joġbok ma nistax si l-kelma. Il-prezentazzjoni tal-abbozz ta' rapport ħajkun fi 11 ta' jannar u l-iskadenza l-emendi 19 ta' jannar. Il-konsiderazzjoni tal-emendi 23 ta' frar u l-votazzjoni fil-kametat ħajkun fi 17 ta' marzu. Il-plenarja mbagħad april is-sena d-dieħla. Grazzi ħafna sur kasa tal-li entni, jgħajt il-President. Grazzi. Issa naddu għal punt li limis l-effetti tal-krizi finanzjarja u ekonomika fuq il-pajzi li jizviluppaw is-sur Kluta il rapporteri jek joġbu. Lodwa tajba lil kulħadd, grazzi ħafna. Aħna qegħdin nfasslu opinjoni fuq dan ir-rapport il-Kumitat tal-Iżvilupp u għalhekk aħna nabbozzaw opinjoni qasira. Għadna m'għandniex ir-rapport tal-Kumitat tal-Iżvilupp. Ir-rapport bħalissa qiegħed fuq l-aġenda mod il-fatt li l-kriżi reċenti ovvjament għandha impatt fuq il-pajjiżi li jiżviluppaw li tiżviluppaw patti differenti bħal pereżempju l-qat fil-pajjiżi li jiżviluppaw, problemi relatati mal-kummerċ u l-immigranti li qed jimmigraw ħabba xogħol. u li qed jibatu flejjes dura lejn il-pajjiż tal-oriġini tagħhom u għalhekk jisu assistenza privata. Dan ifisser li hemm tnaqqis f'dawn il-flejjes u għalhekk tistgħu taraw li l-kriżi finanzjarja u ekonomika tikollha impatt fuq il-pajjiżi li tiżviluppaw u għalhekk il-kumitat wassal dan ir-rapport. L-opinjoni tiegħi hija ta' paġna biss għalhekk nżomm fil-qosor mhux se nidħol fid-dettall iżda nixtieq ngħid x'kienet il-motivazzjoni wara din l-opinjoni. Naħseb li l-koll naqblu li l-pajjiżi li tiżviluppaw mhumiex responsabbli għal kriżi iżda huma l-vitmi tal-kriżi. Għaldaqstant naħseb li meta nkunu għad nikkonsidraw meta l-Unjoni Ewropea kif għandha titratta mal pajjiżi li t-izviluppaw, naħseb li għandna nużaw il-prinċipju ta' minn niġġes ħallas u f'dak il-qafas għandna nikkonsidraw il-miżuri li għandna nieħdu. Fi klim oħra, Fl-opinjoni tiegħi l-Unjoni Ewropea għandha dmir għal solidarjetà internazzjonali għal dawk il-pajjiżi li mhux tor tagħhom li jissespiċċaw f'sitwazzjoni fejn qed jippruvaw jissopravivu. l-Unjoni Ewropea għandha taħdem b'tali mod li l-pajjiżi li għamlu progress f'dawn l-aħħar snin fi żvilupp ekonomiku għandu jwassal biex ikun hemm approċċ tali ta' kummerċ li dan l-iżvilupp ikun stabbli li ma jmorrux lura mill-iżvilupp li għamlu. U għalhekk din hija mira importanti u ewlenija. Mira oħra hija li dawk il-pajjiżi li huma żviluppati jew lanqas żviluppati għandhom ikunu appoġġati bil-miżuri tal-Unjoni Ewropea sabiex ma jispiċċawx f'kriżi reali u aktar faqar. Għaldaqstant jiena naħseb li dawn huma l-punti ewlenin għall-imġiba tal-Unjoni Ewropea. Xtaqt nsemmi l-ħames punt fuq il-lista ta' pariri tiegħi nhar it-tnejn kellna skambju fil-laqgħa tal-koordinaturi ma' Malstadt, il-President tal-Bank ta' Investiment Ewropew, u jiena proprju nsemmih fil-punt 5 Dan l-iskambju ta' l-opinjonijiet, il-sur Maġtat tkellem dwar l-opinjonijiet tiegħu fuq il-punt 5 u dak li kelli kienet referenza għal fatt li l ib mandux juża tax havens, rifugi fiskali, iżda għandu joffri appoġġ. U s-sur Maġtat għamela ċara li l-bank Ewropew ta' investiment huwa konformi ma' din ħtieġa. U hemm emenda f'dan ir-rigward li għandna napprovaw. Nixtieq ngħid li sur Melstat laqa il-fatt li aħna semmejna l-kriterji tal-ILO hemm komunikazzjoni mill-Kummissjoni propju fuq dan. U hemm referenza fuq ir-riformi tas-suq tax-xogħol li kienu meħtieġa l pajjiżi li tiżviluppaw li xtaqu li kollhom aċċess għal dan l-appoġġ. U l-ILO għanda program li beda 10 snin ilu li jiprovi jizgura li l-ħaddiema jkollhom kundizzjonijiet deċenti ta' xogħol. U naħseb li meta nitkellmu dwar flejjes li jridu jiġu allokati għal riforma tas-suq nemmen li għanna niftakru dan f'moħħna u l-sur Malstat laqa din il-proposta. Għalek ħani għafawn għal-issa, grazzi. Ja, vielen Dank. Äh, grazzi. Stat. Nitkellem, najt li l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni hija mit-8 ta' April 2009 propju wara l prezentazzjoni tal pakketta ta' miżuri biex noħorġu minn din il-kriżi finanzjarja u ekonomika. Dan huwa l-ewwel punt, il-pajjiżi li qed jiżviluppaw ma kkawżawx il-kriżi finanzjarja iżda qegħdin ibatu minħabba fiha u l-punt ewlieni hija kif noħorġu minn din il-kriżi fis-swieq finanzjarji. Dan għandu jkun preżenti f'opinjoni mill-limak li mill-abbozz ta' rapport ta' Sur Klute. Naħseb li din il-prezentazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea issa għanna xejra sħiħa ta' idejat iżda bażikament l-istrumenti ma tantx huma b'saħħithom ħafna l-punti kollha huma msemmija iżda l-miżuri bażikament għandhom x'jaqsmu mal-użu ta' kif nallokaw fondi eżistenti jew kif ħanaħznu il-fondi eżistenti. Dan ifisser tisħiħ tal-politika eżistenti u tal-miżuri ta' politika eżistenti. Wieħed jista' kritika li qed nifukaw fuq l-assistenza budgetarja meta lkoll nafu li l-korruzzjoni għandha tiġi indirizzata fil-pajjiżi li tiżviluppaw il- qafas għal l-użu ta' effettiv ta' fondi Ewropej għand għanna namlu skrutinju dwaru, rridu namlu kontroll ta' dan u għalek ma tantx jina ħerqan fuq fatturi oħra bħal per eżempju il-politika ta' kummerċ internazzjonali u problemi strutturali fil-pajjiżi li tiżviluppaw. Minajr proposta speċifika eh, ma ssir biex nkunu jistgħu joħorġu minn din il-problema. Għalhekk fil-proposta tal-Kummissjoni naħseb li hemm ħsieb antik li kull ma jagħmel huwa li jgħid li nistgħu naħorġu minn il problema biss jekk nżidu l-fondi. Zida ta' kemm huma effiċjenti l-miżuri sabiex niġġieldu l-faqar hija xi ħaġa li ma għandirizzawx il-Kummissjoni u l-problemi strutturali għal pajjiżi li tiżviluppaw bħal pereżempju l-politika barranija, l-interess tal-pajjiż donatur u n-nuqqas tal-koordinazzjoni dawn il-punti kollha mhumiex indirizzati b'mod speċifiku. U għalhekk hemm lista sabiħa ħafna, id dijanjosi hija tajba ħafna, iżda t-terapija ma tantx hija b'saħħitha, ma tantx hija tajba u għalek rridu opinjoni minn imak u rridu morru li lin minn rapport ta' surklute. Allura, l-proposta tijaj tkun li nħarsu li regolamenti tagħna sabiex nkun nistgħu noħorġu minn din il-kriżi finanzjarja, iżda mbagħad m'għandniex morru lura nostalġija. Rridu naraw li nagħtu appoġġ il pajjiżi li jiżviluppaw, irridu nikkontrollaw il-miżuri b'mod qrib, hemm bżonn ta' ċertu kondizzjonijiet u l-grupp tiegħi dik hija l-fiduċja tal-emendi li nħarressaq. Dan għaliex din hija abbozz ta' rapport sabiħ ħafna iżda bħal dawn l-opinjonijiet kollha ibati minn punt wieħed, jiġifieri li huwa qasir. Dan ifisser li rridu nresqu emendi sabiex inkunu nistgħu nsaħħu r-rapport. Ħa nippreparaw dawn l-emendi ukoll sabiex niċċaraw li l-globalizzazzjoni b'mod wiesa waslet aktar benefiċċji milli żvantaġġi għal pajjiżi li jiżviluppaw. It-kabbir ekonomiku huwa mill-qut mill-kriżi finanzjarja u ekonomika iżda mod il-fatt il-kawża ta' din il- kriżi hija ġejja mill-pajjiżi industrializzati u għatem lokal tkabbir ekonomiku xortu ma mill-quta iżda m'għandniex nerġgħu morru lura l-oriġni biex nerġgħu nagħmlu l-politika tal-iżvilupp. Grazzi. Grazzi, Signora Hubner, jekk Grazzi, xtaqt najt li rridu nevitaw l-impressjoni b'di l-komunikazzjoni u l-opinjoni tagħna bħalli kieku il-kriżi waslet mid-dinja li tiżviluppa mis-swieq finanzjarji. Mill-ambjent internazzjonali rridu nevitaw li din l-impressjoni li nistgħu nirranġawha skont il-konsegwenzi fil-pajjiżi li tiżviluppaw. Rridu nkunu ċari li l-aqwa mod li naġixxu hija li nagħmlu progress fuq il-livell internazzjonali iżda wkoll fuq il-livell nazzjonali sabiex intejbu regolamenti u nivitaw imġiba bħal pereżempju l-fiscal free riding u l protezzjoniżmu fil-viċinat. Għalhekk irridu nsemmu li hemm ħafna xogħol li jrid isir fil-livell nazzjonali jekk irridu nkunu effettivi wkoll mal-azzjonijiet internazzjonali tagħna Nafu li xuħut mill-pajizi l-aktar fqar li jiżviluppaw adottaw strateġiji ta' tkabbir u l-konsens favur dawn l-istrateġiji f'ħafna minn daw il-pajizi kien wieħed fraġli ħafna. Nafu l-konsegwenzi tal-kriżi x'kienu u dan ifisser li jistaw jisfaxxaw. Għalhekk dan ifisser li rridu nitkellmu dwar din ħtieġa li namlu azzjoni biex nevitaw il-konsegwenzi ta' terminu twil ta' żmien fil-pajjiżi li jiżviluppaw. It-tieni punt tiegħi huwa li s-sistema internazzjonali għandha tipproteġi il-nies vulnerabbli u l-pajjiżi vulnerabbli. Jekk din is-sistema ma tkunx qed tipproteġi din il-parti tad-dinja, dawn ħajkunu ħajkollhom sfida li ħajkun hemm xkil minn dawk li qed ibatu minn din is-sistema u għalhekk irridu nieħdu nota ta' dan u nagħmlu impenn ma' dawk il-pajjiżi vulnerabbli u li qed jiżviluppaw. Il-punt ieħor li nixtieq nagħmel huwa li mod ngħidu xejn dwar dawk il-pajjiżi li jiżviluppaw fir-rigward is-sistemi finanzjarji f'dawk il-pajjiżi. Naħseb li din il-kwistjoni ta' kif is-settur finanzjarju għandu jkun fil-pajjiżi li żviluppaw għandu jkun xi ħaġa importanti biex nkunu nistgħu nieħdu jista' ta' dik is-sistema finanzjarja din hija. Nkunu qed ngħidu lil pajjiżi li qed jiżviluppaw li sistemi għandhom ikunu bħal tagħna. Mbagħad wara l-kriżi b'mod gradwali konna qed nieħdu approċċ li għandha tkun bħal tagħna eventwalment. Iżda issa meta naraw il-sistemi tagħna kif ħajidru għadna maħniex ċari u eventwalment l-immaġni li nistgħu nofru l daw il-pajjiżi li jiżviluppaw illum mhuwiex ċert Dak li nistgħu ngħidu llum madanakollu fir-rigward is-settura, il settur u s-sezzjoni tal-finanzjarja hija li ntejbu l-kooperazzjoni, l-regolamentazzjoni u l-garanziji tal- appartenenza tal-gvern iżda ma nistawx noqdu sikta fuq dan ix-xogħol fuq il-livell nazzjonali li tiseħħ għal dawn il-pajjiżiet jiżviluppaw. Jekk irridu ta' bilħa nindirizzaw il-konsegwenzi u nevitaw il-konsegwenzi fit-tul. Dan ifisser li kun hemm aktar aġenda ta' żvilupp li ħad iswinna aktar naqbel mal-kellim ta' qabel li jisser nħarsu lejn l-aġenda tal-iżvilupp propju minħabba l-kriżi. Grazzi. la, lista di oradores. Grazzi, nixtieq nara l-lista tal-kellima. Naddi il-kelma l-sur Xikluna Umbat nistaqsi li tlit kalima fuq il-lista biex iżommu fil-qosor. is xiklu. Thank Mr. Klut for this short note. Grazzi Sur Klut għal din il-nota li hija importanti ħafna, iżda ovvjament rridu nżidu ċertu affarijiet naf li l-iżvilupp huwa suġġett kumpless, ma dana kollu ma nistawx ninjoraw il-kontribut tal-edukazzjoni kif ukoll tal-kummerċ f'dan dokument. Ma nsemmux il-qatt dan il-dokument minkejja li semmiħ il-rapporter fl-introduzzjoni tiegħu l-istess japplika l-immigrazzjoni tax-xogħol li semma surklut. Klut. Jiena nsemmi wkoll l-immigrazzjoni legali li huwa pis finanzjarju wkoll f'dawk il-pajjiżi Ewropej fil-Mediterran huwa spiża għolja l-Unjoni Ewropea u għal daqstant meta nġu biex nejnu l-pajjiżi li jiżviluppaw irridu nqisu wkoll li nkun qegħdin nifrankaw spejjeż tal-ġejjin jekk ngħinu dawn il-pajjiżi meta jkollhom bżonn. Fir-rigward il-korruzzjoni, jiena naħseb li rridu nenfasizzaw aktar minn dak li sar bħalissa fuq dan ir-rigward. Tmexxija tajba hija jew in-nuqqas tal-tmexxija tajba hija kawża ta' nuqqas tal-iżvilupp u l-aħħar punt li xtaqt nagħmel fir-rigward il-paragrafu 6 m'hemm l-ebda dubju li dik hija soluzzjoni ideali, iżda meta nimmiraw fl-għoli ħafna u nafu mill esperienzi tal-limoddi jisa xi ħaġa firħa li xi ħaġa ħajtiġri ħabta u sabta li ħajkun hemm riforma globali naħseb li f'dan id-dokument għandna mmorru għal rakkomendazzjoni tanqas ambizjużi li huma aktar fattibbli u li jistgħu jsiru fil-futur imbassar. Grazzi, Sur Xikluna. Grazzi tal-li fil-qosor. Is-sur Gego jekk jogħġbok żommar fil-qosor l-istess. I agree with very much it. Jena naqbel ma dak li jintqal memx għalfejn uqot nirrepeti. Naħseb illi l-agenda kollha kemmi għal koerenza hija importanti u da jaqbel ħafna ma dak li qal is-sur Lang rridu nisħu fuq dan il-punt rigward ta' kummerċ u politiki oħrajn tal-Unjoni Ewropea bħal dik dwar l-immigrazzjoni, etc. Barra minn hekk, irrid ngħid ukoll illi jiena naqbel mar-rapport hemm xi affarijiet li jridu jiżdiedu u dak li għandna nżidu u forsi nikbu b'mod iktar ċar, walli jekk wieħed jara punt fej tara ċertu responsabilta fuq l-ekonomija emerġenti. Allura, mbagħad naraw kif taħdem ukoll il-sistema monetarja dinjija u hemmhekk minnaħa hemm ħafna deficits, pereżempju, eżempju, mbagħad band oħra hemm ħafna surplus, ħafna żejjed u pajjiż li huwa fqir u għandu problemi bl-istabilità qed jipprova jkollu mbagħad rata tal-kambju favorevoli wieħed jista' jifhem ir-raġuni. Imma mbagħad l-iżbilanċ kiber wisq għalhekk irridu nisħu fuq il-ħtieġa li jkun hemm sistema monetarja globali illi issib bilanċ bejn dawn l-eċċessi fid-deficit u fil-surplus. Jena nilqa u najdan lill-kollega kompatrioti għaj l-Sur Langen. Naħseb illi rridu nevitaw kemm jista' jkun li nerġgħu noqogħdu naqbdu l-istess kwistjoni dwar il-globalizzazzjoni. Naħseb illi fir-realtà hija xi ftit iktar eh, komplessa. Dejjem ikun hemm min jigwadanja u min jitlef u jekk aħna nkabru u nżidu l-esportazzjoni, hemm mbagħad oħrajn li qegħdin jitilfu il-dritt li kabru l-ikel tagħhom. U ħafna mill-ekonomiji li qed jiżviluppaw ħolqu industrija u hekk ħolqu impik imħalla saħjar għalek hemm ukoll effetti pożittivi anki meta nikbu l-emendi, ejjew ma najdux illi l-kummerċ globali dejjem tajjeb jew dejjem ħażin. Eh, għaliex ir-realtà kif għattilkom diġà hija ftit iktar komplessa minn hekk. Grazzi ħafna żgur maħniex se naqbdu dibattitu filosofiku kull grupp għandu dritt illi jressaq l-emendi illi jixti u jina se nagħlaq il-dibattitu wara dan l-intervent, is-Sur Presidu. Grazzi ħafna, fil-qosor ħafna jena irrit ngħid li l-abbozz tar-rapport mill-Kumitat għall-Iżvilupp huwa għandu bażi wiesa u jiena naqbel ma ħafna minn dak li ntqal sissa. Għalhekk jibqa' li ngħid jew nżid xi affarijiet fir-rigward tal-analiżi ekonomika, kooperazzjoni makroekonomika, aspetti ta' stabilità, attivitajiet internazzjonali, eċetera, l-iżvilupp ekonomiku naħseb li huwa importanti illi ngħidu li waħda mir-raġunijiet għal kriżi hija li l-ekonomija reali hija maqtuwa mir-realtà ta' dak li qed jiġri. U aħna rridu naqsuha din id-differenza. Naħseb li l-ekonomija għandha twassal għal tkabbir madwar id-dinja il-krizi jinfirxet, jingħata self permezz ta' eh, pressjoni ekonomika u globalizzazzjoni. Għalhekk Naħseb illi rridu naraw illi il-flus li jintbatu l-immigranti jerġaw jibdew jintbatu. U hawnhekk irridu nisħu wkoll illi rridu nisħu illi għandna bżonn ta' kooperazzjoni makroekonomika. Irridu insaħħu dak li qed nagħmlu flimkien u l-istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali irridu jinbidlu mill-iħsa l-weċ rridu naraw kif qegħdin jaħdmu s-sistemi tal-kummerċ internazzjonali minn meta falla Bretton Woods kien hemm xi stabilità li inħolqot imma ir-regoli multilaterali e- qegħdin jitqisu bħala sistema multilaterali għal kummerċ. naħseb illi dak li aħna rridu nagħmlu huwa li rridu namlu iktar progress biex nsibu soluzzjoni għal din is-sitwazzjoni u naraw li il-ġnus maquda jkunu involuti wkoll jaħdmu mal-pajjiżi li qed jizviluppaw. Naħseb illi xi ftit mill-proposti irridu eh, nbidluhom xi ftit l-ewwel net irridu naraw illi l-Fond Monetarju Internazzjonali jkun involut ukoll u naraw kemm se jiswa jekk aħna nagħmlu intervent bil-finanzi pubbliċi għaliex aħna nħossu illi dawn il-flus direttament jew indirettament irridu joħorġu mill-finanzi pubbliċi, però xorta irridu nkunu nafu x'impatt se jkun hemm fuq il-pajjiżi li qed jiżviluppaw irridu l imf qis dawn il-kwistjonijiet. Mbagħad parti mid-dibattitu li aħna kellna waqt ismieħ ukoll transazzjonijiet u taxxi fuq il-transazzjonijiet internazzjonali finanzjarji naħseb li hawnhekk il-Kummissjoni għandha tfassal komunikazzjoni dwar il-prospetti li għandha taxxa ta' dan it-tip meta wieħed iqis il-lanijiet tal-millennium u naraw kif l-aħjar jintużaw dawn il-flus. Grazzi, Sur Sanchez Presiedo, nittama li Sur Klut eh, ħa nota ta' dawk il-punti kollha illi għajmu il-kellima. il kellima għaliex naħseb illi dawn il-kommenti se jispiċċaw ikunu emendi illi mbagħad aħna eh, neżaminawhom jekk jintbagħtu qabel it-8 ta' Diċembru li hija l-iskadenza. Mbagħad nerġgħu niddiskutuhom fil-11. Jiena natik il-mikrofonu meta nħoss li huwa xira jgħid il-President. Il kumitat tal-iżvilupp fil-25 ta' Jannar. Issa tista' titkellem jgħid il-President lis sur Klu Langen. Il-proposta tiegħi hija li aħna ikonna il-ġimma diħla kollha kemmi u mbagħad il-data tal-elu għall-emendi tkun l-10 ta' Deċembru dan il-rapport ilu eh, eh, jitħejja għal daqstant m'għandniex nillimitaw id-data l-emendi għal tlettijin biss. Jiena m'għandi ebda problema għajt il-President sakemm eh, ħadd m'għandu oġġezzjoni. Is-sirklu jaqbel mela grazzi ħafna l-sur Langen nalqu fuq dan il-punt fuq l-agenda tagħna u ngħaddu għal punt li mis. Issa ikompli imexxi din il-laqa Is-Sur Xikluna għaliex ir-rapport li jmiss se nippreżentaħ jiena. Is-Sur eh, Xikluna jista' jibqa' fejnu u eh, imexxi il-laqa minn postu. Il-rapport li mis li jiena rapporter tijaw wadwar proposta tal-Kommissjoni għal tfassil mill-ġdid ta' direttiva tal-2003 dwar kooperazzjoni amministrattiva u ġlida kontra il-frodi. fl-opinjoni tal-esperti li jaħdmu fil-qasam tal-frodi fil-VAT jajdu jistimaw illi bejn 60 u 100 biljun euro fis-sena għal stant din il-proposta għandha żewġ finijiet l ewwelnet li kunem jinħolqu iktar miżuri li jitpoġġaw għas-servizz tal-Stati membri biex jiġildu kontra l-frodi u it-tieni net biex tinħoloq il-bażi legali u struttura iktar flessibbli għal kooperazzjoni fil-ġlieda kontra il-frodi. fit ħejjija u tfassil ta' dan ir-rapport kien hemm ħafna opinjonijiet eh, mill-istituzzjonijiet fil-Parlament waqt l-aħħar leġislatura aħna adottajna rapport minn dan il-komitat fejn għadna li għalla volja il-ġlieda kontra il-frodi ta' taħt il-kompetenza tal-istati membri, ma dana kollu ebda stat membru ma jista' jġilet kontra l-frodi wahdu għalhekk hemm bżonn ta' iktar kooperazzjoni u iktar involviment bejn l-istati membri. Hemm uħor ieħor mill-Qorti tal-Awdituri li ippubblikat rapport li talab għal iktar kooperazzjoni, iktar komunikazzjoni u titjib fil-databases li jintużaw biex eh, tiġi ċarġja tal-VAT għabbażi ta' dawn il-rapporti. Il-Kommissjoni faslet rapport fil-bidu ta' din is-sena, ġifir fil-2009, u f'dan il-rapport il-Kommissjoni għalet u tkellmet dwar xi effetti dwar fl-implementazzjoni ta' dan ir-regolament. Għalet ukoll illi il-, il response li, li għal talbit li saru minn stati membri oħrajn iridu jittejbu għal daqsan bżonn li jkun hemm aċċess awtomatiku għad databases sabiex ikun hemm iktar kooperazzjoni bejn l-istati membri involuti fi transazzjonijiet transkonfinali. Kien hemm bżonn ukoll li tinħoloq sistema li fejn stat li qed juża informazzjoni li jagħtih stat membru ieħor irid jgħid x'użu qed jagħmel minna din l-informazzjoni. U jisħaq ukoll il- l-affidabilità jew nuqqas tagħha tal-verifiki tat-taxxa dan huwa importanti meta wieħed iqis il-każ tal-VAT u eh, eh, kumpaniji li għandhom sedi f'żewġ stati membri differenti u jekk ikun hemm inkjesta investigazzjoni li jsir f'stat membru, jsir f'stat membru wieħed L-affarijiet ikunu diffiċli ħafna għal daqstant hemm bżonn ta' iktar kooperazzjoni intenni li l-Parlament Ewropew l-Qorti tal-Awdituri u l-Kummissjoni ħadmu id fit u ilhom jaħdmu id fit fuq din proposta wissa issa hemm xi punti ġodda li semmi nsemmiholkom l-ewwel net qegħdin eh, nitolbu li jkun hemm iktar responsabilta min-naħa tal-istati membri f'dak li għandu xaqsam kooperazzjoni amministrattiva sabiex inħarsu l-interessi finanzjarji ta' l-Unjoni mod partikolari hawnhekk il-VAT wieħed mill-għanijiet ta' dan ir-regolament huwa li niffaċilitaw il-kalkolu tal-VAT u li nagħmluha iktar faċli li il-VAT tinġabar b'mod partikolari meta nitkellmu dwar transazzjonijiet finanzjarji transkonfinali. It-tieni net l-iktar hemm bżonn ta' iktar informazzjoni regolament jgħid illi hemm obbligu li wieħed jagħti informazzjoni li mbagħad tista' tinqasam ma' stati membri oħrajn. Jgħid ukoll li hemm strument eh, separat għal dan database elettronika illi jiena personalment qed ngħid dan il-Kummissjoni inħeġġiġhom in illi u din għaliex din se saħħaħ il-kooperazzjoni amministrattiva. It-tielet punt huwa li id-direttiva tajt li l-informazzjoni illi tingħata għandha tkun informazzjoni preċiża għal daqstant hemm bżonn li jkun hemm xi standards li l-informazzjoni tikkonforma magħhom jiġifieri dwar kif għandha tinġabar, l-informazzjoni dwar kif għandha Eh, u l-ammont ta' VAT illi jrid jinġabar unbat illi id-data eh, tinżamma għal-periodu ta' ħames snin anke sabiex tkun tista' tibbeda inkjesta biex it-taxxa titħallas u l kondizjonijiet li skontom tista' tintuża l-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni L-ewwel net hemm l-iskambju spontanju jew volontarju u l-informazzjoni bejn l-istati membri li semmejt aktar kmieni u mbagħad il-ħolqien ta' bażi legali sabiex Niskuraw illi ikunem struttura amministrativa komuni illi tissejjaħ Eurofisk li fir realtà hija biss eh, l-aġġornament ta' Europa Net illi tat riżultati tajbin dan ir-regolament eh, jistabilixxi il-kondizzjonijiet li jridu jkunu sodisfatti meta jingħata aċċess għall informazzjoni skont l-individwi u s-sitwazzjonijiet ikkonċernati. Il-medjatur għaddejta personali kiteb l-istur Buzek biex jagħtih l-opinjoni tiegħu u għal illi xuħut mill-punti jistgħu jittejbu, jissaħħu sabiex uh, jiġi garantit il-ħarsin il tad data personali. Jiena rajt dan il-rapport illi ħejjew it-tim il tiegħi. Issa għandi mistoqsijiet għal Kommissjoni Eurofisk l-ewwel. Eurofisk hija struttura komunitarja jew governattiva x'inhu r-rwol tal-Kummissjoni Ewropea fil-ġestjoni tan network Eurofisk meta wieħed iqis illi hemm responsabbiltajiet maqsumin fir-rigward tal-frodi bejn responsabilità maqsuma bejn l-ola fuq uffiċċji oħrajn. Tieni net dwar il-kooperazzjoni amministrattiva u n-nuqqasijiet li indunat bihom il-Kummissjoni fir-rapport tagħha ta' l-2009. Il-Kummissjoni kif se tħeġġeġ u tippromuovi l-iżvilupp ta' iktar uh, trasparenza minnaħa tal-Istati membri u l-istati membri kif se nkunu ċerti li qegħdin jaqdu dmirijietom. Naħseb li tkun idea tajba jekk il-Kummissjoni tagħtina informazzjoni dwar kif l-affarijiet mixin fil-Kunsill u x'inhi jgħid il-Kunsill dwar dan kollu. Grazzi ħafna tal-attenzjoni. U issa nati il-kelma l-ura l-ċemen, imma le muxaw, imma forsi għaw xaħat li xtaq jintervjeni. Iva, rġajna biddilna il-president ta' din il-laqa għandi il-Sinjura ċeċek illi xtaq intervjeni. Lodwa tajba, Sinjura President. F'dan ir-rapport jiena qed nistenna bil-ħerqa illi naħdem mas Sur Garcia għaliex naf illi huwa membru validu ħafna ta' dan il-kumitat. Nixtieq nirringrazzjah għall-introduzzjoni illi jagħmel, introduzzjoni li turi illi se jieħu approċċ għaqli u approċ kaut. Jina gost nisma l-introduzzjoni tijak naħseb li se naħdmu tajjeb fl-imkien. Dwar il-VAT jina se norbot ma dak li għat il-biraħ. Kun ħaġa ideali jekk kiku jkunem rata tal-VAT waħda mingħajr il-mijiet ta' eżenzjonijiet fl-istati membri individwali. Għaliex propju huma propju dawn l-eżenzjonijiet illi iwaslu għall evażjoni tat-taxxa u l-frodi fil-qasam tat-taxxa għaliex eh, min, jixtieq issib kif xquq minn fejn jgħaddi u jaħrab il-fatt li jrid iħallas it-taxxa. Aħna nafu illi l-istati membri mumiex saqat qatt se jaqblu jiftemu fuq rata tal-VAT waħda. dwar l-azla illi tista' ssir fuq l-iskambju ta' informazzjoni fid-dokument u wkoll kif qal is-sur Margalju. Hemm imsemmi l-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni. U jiena wis nibza li dan l-iskampju automatiku ta' informazzjoni għandu mnejn ixekkel jew itellef xi ftit il-kompetittività għaliex eh, meta wieħed eh, jgħat informazzjoni dwar per eżempju il-beħ totali ta' kumpanija, dan din l-informazzjoni tista' tintuża ħażin minn eh, persuni estrani għal dik il-kumpanija. aħna se noħol u jridu noħol u situazzjoni fejn l-istati membri se jiġbru informazzjoni, kun hemm skambju ta' informazzjoni, ma dana kollu aħna nixtiequ illi s-sistema tkun minimalista jiġifieri fir-rigward ta' l-informazzjoni illi uh, tinqassam illi tingħata dan ukoll semmiħ is-sur Markallio l-iskampju elettroniku ta' informazzjoni jistgħu jkunu sensittivi ħafna u hemm il-hackers illi jidħlu fis-sistemi ovvjament mingħajr awtorizzazzjoni u m'għandniex nilludu ruħna illi sistemi ta' dan it-tip ma jistawx jiksbu aċċess għalihom dawk li fil-fatt m'għandhomx ikollhom aċċess għalihom. Il-vulnerabilità ta' sistema ta' skambju ta' informazzjoni elettronika, ġifiri l-Eurofisk u koll trid tissemma. Jena koll għandi xi problemi dwar kif għandha taħdem din is-sistema Eurofisk għanda jekk għandix tmexxi l-ġurisdizzjonijiet nazzjonali irrid ikun naf ukoll kemm se tiswa din is-sistema u nistenna bil-ħerqa diskussjonijiet li jmiss.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 Għal dak li għandu x'jaqsam il-frodi tal-VAT u l-identifikazzjoni tal-frodi da kollu ma ħadimx. Allura minna dan? U jekk aħna nkomplu f'din it-triq, allura nkunu nistaw ukoll nittrattaw b'mod aktar effettiv il-carousel fraud u l-frodi tal-VAT. U dan sar ossessjoni nazzjonali f'ċerti pajjiżi, partikolarment fl-Ungerija, allura forsi ta' min issa jibda jitratta din il-problema. Il-lan ewlieni tal eurofis għandu jkun illi ikun jista' jagħti sistema ta' detenzjoni bikrija dak li għandhom x'jaqsmu transazzjonijiet transkonfinali. Is-sistema għandha tiżgura li huwa possibbli li wieħed eh, jara jekk numru ta' identità tal-VAT huwa validu issa dak li għandu x'aqsa l-iskambju awtomatiku. Eh, jiena ngħid li din hija kwistjoni importanti u tassew iridu nevitaw il-possibilità illi il tarif jasal fil-għand il-persuni li ma nishtiqux. U għalek irridu nitrattaw dan il-punt. Grazzi ħafna l-ura li rapporter issa biex iwieġeb għal dawn il-punti u biex bekk ikun jista' jalaq dan id-dibattitu. Signora President, jina xtaqt nirringrazzja lil dawk illi għamlu intervent jiena ċert illi sensibu mod kif aħna naħdmu u biex bekk insibu soluzzjoni biex bekk aħna ntaffu it-ħassib li aħna smajna il-bżon li nħarsu il-liġi tal-kompetitivita u il-ħsara għal dak li għandu xaqsam il-prinċipju tal-kompetitivita minħabba din id-dejta li tiġi trasmessa u jina ċerti li bekk naslu għal ftejim. Grazzi ħafna il-kull min eh, għamil intervent u nishtiq u koll nirringrazzja li sur eh, Bavera għal xol tijaw. Jina ċert li se komunikazzjoni fluida ħafna bħal dejjem u biex bekk ikonna soluzzjoni li kulħadd ikun kuntent biha. Grazzi ħafna, infakkar il-kollegi li se nikkonsidraw la bozz ta' Rabbert fl-11 ta' Jannar. Ovvjament, ix-shadows u dawk interessati nittamaw li jkunu eh, hawnhekk. Mela jina se nersaq fil-post tal-President. Yeah, I've had a temporary promotion, in fact. <laughs> Il-fatt għandi promozzjoni temporanja għal-satej li ġejjin. U jien għandi personal miegħi li jagħti appoġġ tajjeb lir-segretarjat tajjeb kollegi ngħaddu għal punt li jmiss Is-sigurtà tal-provista tal-gas kwistjoni importanti ħafna għalina fil-Parlament u l-Kumitat tal-Industrija jaħdem fuq rapport u għandna rapporter tagħna sur Ċuntes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 il-kriżi reċentement bejn l-Ukrajina u r-Russja hija waħda mill-raġunijiet għalfejn aħna nittrattaw dan is-suġġett iżda mhux l-uniku raġuni. Huwa possibbli illi b'dan il-rapport ikonna tweġiba f'waqta biex inwaqfu milli din il-kriżi terġa' sseħħ. U għalhekk qegħdin diskutu dan abbażi ta' abbozza regolament min-naħa tal-Kummissjoni. illi se jieħu post id-direttiva eżistenti tal-2004. 67-2004 din id-direttiva mamliġ bizzejiet. Rajna u kol l-istati membri tal-Unjoni Ewropea iktar u iktar qed isiru dependenti fuq provvista ta' gas naturali. U hemm teddida partikolari li din il-provvista u kol isseħ permezz ta' pajjiżi terzi Jiġifieri aktar u aktar eh, gas naturali huwa meħtieġ biex niżviluppaw il-ksu internu għalhekk neħtieġu pjan ġdid miżuri ġodda biex nigarantixxu il-sigurtà tal-provvista tal-gass. Minix se nidħol f'dana kollu f'ħafna dettal għaliex mhux dan huwa lan tal-opinjoni. Minix se nidħol fil-konflitti politiki politiċi dwar ir-riżorsi għal dak li għandu x'jaqsam il-provista tal-gas. Iżda bil-regolament tal-Kommissjoni hawnhekk għandna pass pożittiv il qudiem Direttiva assistenti tal-2004 67 ġifiri, ma mniċ bizzejiet biex tkopri zviluppi riċent li saħħu dar riċentement kif li spiegajt. Għalek din il-proposta hija waħda pozittiva biex bekk niggarantixxu s-sigurtà tal-provvista tal-gass għall-Unjoni Ewropea u biex dan isseħ mingħajr dewmien. Iżda, ir-regolament jeħtieġ ukoll emendi speċifiċi li jħejju dana kollu għal kwalunkwa sitwazzjoni ta' kriżi Dawn huma emendi li intom qegħdin taraw fil-files tagħkom u jiena nista' nieqaf hawnhekk u għandna punt eh, fil qosora dibattitu għaliex f'emenda illi tista' ittejjeb ir-regolament najt fil-fat illi huwa importanti illi għanna insaħħu ir wol tal-autoritajiet kompetenti mod partikolari f'sitwazzjonijiet ta' kriżi fil-provvista tal-gass. Ġifiri, hawnhekk qed nirreferi għall emendi 3 fil-files tagħkom. It-tieni punt. Naħseb li rridu insaħħu il regolament biex inħarsu il sistema minn spekulazzjoni minn fornituri privati ta' gas naturali, partikolarment fil-krizi, f'żminiet ta' krizi, aħna niddependu fuq kumpaniji privati u din il-provvista mill-produtturi tiġi trattata f'emenda numru 6, it-tielet punt. Hemm ukoll emenda importanti ħafna li titratta l-interess pubbliku fi żminijiet ta' kriżi. L-impressjoni tiegħi hija li r-regolament eh, għandu jkun qed jiffoka mhux biss fuq is-suq intern u x-xkiel fil-kompetittività mhijiex biss eh, xi ħaġa ideoloġika b'referenza għall kompetittività l-għana u huwa illi fi żmien il-kriżi u ċ-ċittadini Ewropej batew minħabba dan l-interess pubbliku għandu jiġi l-ewwel il-provvista ta' gas naturali mandiċ titwaqqaf lebda mod u miżuri speċifiċi hawnhekk għandhom jiġu infokati biex niggarantixxu il-sigurtà tal-provvista. U femendi 4, 5 u 6 edin fil-fat nirreferu għal dan u fl-aħħar jina jiena nemmen illi biex aħna minn qabel nilqaw għal dawn il-kriżi maħniċ qed nirreferu għal eh, situazzjoni ta' stati membri involuti fil-dawn is-sitwazzjonijiet u hawnhekk qed nagħmel referiment għal dan il-punt għal punt emendi 3 u 10 ġifiri għanna il-partit interessati l-organizzazzjoni ta' konsumaturi għandhom ikunu kol involuti f'dawn il mezuri U issa nixtieq nisma' l-kummenti tagħkom. Grazzi ħafna, issa Shadows, is-Sur Fevrer issa għal grupp tal-EPP. Eh, grazzi, Iva. Grazzi lill-kollega tagħna għall bozz ta' dan ir-rapport. Eh, Il-Grek tiegħi mhux brillanti, min se nipprova <laughs> ngħid ismu u fil-mod kif inti eh, qedtu, President, naħseb li huwa importanti illi hawnhekk nkunu mħejja għal xi ħaġa li diġà Eh, l-tajna maħħa tled darbiet bil-gas naturali jew iż-żejt. Jiġifieri problema fil-provvista għall-Unjoni Ewropea. Mhux għaliex l-istati membri mhux qed jirrispettaw l-impenji tagħhom iżda minħabba il-sitwazzjoni tal-pajjiż ta' transitu u allura irridu b'xi mod naraw kif insibu soluzzjoni għal din il-problema u dan kien id-dmir tal-Parlament Jiena kuntent illi il-Kummissjoni trattat dan il-punt u bekk qed tressa il-proposti tagħha. Iżda, naħseb illi rridu noħorġu mekkaniżmu li jkun tajb mhux biss għal żmien il-kriżi. Jiġifieri, meta il-provista ta' gas naturali ma tkunx tista' tiġi garantita permezz ta' fornituri Ewropej. Walek minix ċert jekk għandix indaħlu eh, regoli daqshekk komplessi fejn il-kriżi tkun is-sitwazzjoni normali. Kriżi ja kriżi u nittamaw illi xi mezz kif inwaqfu l-kriżi jew ikonna miżuri għal dan ifisser li jekk il-kriżi eh, tkun sitwazzjoni normali minħabba li għanna suq ekonomiku sviluppat, dan għandu jkun l-opinjoni tal-komitat, u għallura dan għandu xitfa dubju fuq is-sitwazzjoni ġenerali. U għalek jena għandi xie kommenti jekk irridu nsaħħu r wol tal-autoritajiet kompetenti, jekk għana tassew nixtiqu dan, U permessa dawn l-autoritajiet eh, namlu intervent għal dak li għandu xjaqsam il-price fixing hawnhekk għandi problema ta' ċess dwar dan il-punt għaliex l-esperjenza tiegħi mill-bidu ta' din is-sena kienet illi fejn il-gas jista' jiġi maħsum fil-pajjiżi il-provvista tal-gas jista' jkun tista' tkun garantita lil eh, pajjiżi oħra li ma jistax ikollhom provvista mil russja hemm numru ta' problemi temporani li inti ma tistax sempliciment eh, sib soluzzjoni għal-jom bregoli, kollok pipeline tal-gas fejn jeħtieġ ukoll bat ħtiġijiet tekniċi u allura eh, da mhux każ li l-pajjiżi li jixtru il-gas fuq il-prezzijiet tas-suq jiggarantixxu il-kontratti tal provista tagħhom eh, situazzjoni normali fejn ma jkollniex kriżi fix-xitwa pereżempju. Per u bekk jaffru il-gas prezzijiet differenti. Jiġifieri prezzijiet aktar għoljien. Naħseb li huwa għalhekk fil-interess ta' dawk illi għandhom dan il-gas biex jużawh bħala il-gas disponibli tagħhom f'xitwa normali. U għalhekk dan irdu nettrattaf aktar dettal. Issa puntiħor fil-qosor il-kwistjoni tal-klienti mħarsa li hemm referenza għalija minna ħata rapporter u ma nafx jekk dan huwiex fil-interess ġenerali li kulħadd għandu jkun klient imħares hekk kif jiena nifhem il-punt jekk se nħarsu il-klient allura ma neħtiġux su intern fuq prinċipji ekonomiċi għal provvista tal-gas u irridu inħarsu lil kulħadd. U minħabba li dan id-dibattitu kien aktar eh, qed isseħ fil-Kumitat tal-Industrija, allura jiena nieħu pjaċir jekk il-Kumitat Ekonomiku jista' jilħaq ftehim li jittratta biss l-aspett ekonomiku Jiġifieri qed nirreferu għal suq tal-ekonomija u strumenti biex niggarantixxu provvista tal-gass fi żmien il-kriżi. U naħseb li dan jista' jseħħ permezz ta' odda ta' suq u mhux ikonna wis regolamentazzjoni minnaħ tal-awtoritajiet. Naħseb illi rridu nżommu fil-qrib mal-proposta tal-Kommissjoni. Dan huwa kunċett utli ħafna li għandna nużaw bħala l-bażi tagħna. Min issa l-qudiem, grazzi. Grazzi, is-sur Kutax issa għall-grupp ta' Soċjalisti. Grazzi ħafna, President, l-ewwel net, xtaqt ngħid li dan ir-rapport huwa pass importanti l qudiem għal dak nixaqsam is-sigurtà tal-provvista tal-gass tal-Unjoni Ewropea u din is-sigurtà hija essenzjali għal funzjonament tajjeb tal-ekonomija Ewropea għaliex kwart, aktar minn kwart tal-enerġija li aħna nużaw tiġi mill-gas. Iktar minn 20% tal-ġenerazzjoni tal-enerġija tiġi mill-gas u 60% tal-gas li aħna nużaw fi dan l-Unjoni Ewropea huwa importat eh, lilin mill-Unjoni Ewropea. Hemm xi stati membri illi jimportaw eh, kompletament il-gas eh, kollu tagħhom u dan ir-regolament qed jara li għanna żewġ aspetti nilqaw għal kriżi U it-tini punt il-ġestjoni tal-krizi, iġbir jiġifieri situazzjonijiet ta' krizi. Nishtiq nifraħ l-rapporter għal xolu għalix naqbel ma l-approċ tijaw u ma l-opinjoni tijaw illi għata sew importanti illi nikkontrollaw il-politika tal-prezzijiet u importanti u koll illi nwaqfu l-inflazzjoni ta' prezzijiet fil-krizi dawn il-kumpaniji privati għandhom rol importanti ħafna fis-suq Ewropew. Punt serju ħafna huwa il-sim ta' spejjeż ta' infrastrutturi ġodda u bżonn ta' investiment f'dawn l-infrastrutturi u għalhekk jiena nemmen li huwa ta' sew importanti li ninkoraġġixxu u niffaċilitaw l-investiment fl-infrastruttura u investiment fil-ħolqien ta' kapaċità ta' provvista għaliex is-sigurtà tal-provvista wkoll tasal mill-esistenza ta' aktar infrastruttura kif ukoll aktar għażla aktar alternattivi għal gas Russu u n-Nabucco huwa alternattiv u biex nilqgħu dan il-nieħu dan il-għan huwa importanti li niskuraw li nistaw nifinanzjaw dawn il-proġetti, per eżempju, minn self mill-Bank ta' Investiment Ewropew. Nixtieq ngħid ukoll li t-taxxi inizjali jeħtieġu ħtiġijiet differenti għall operaturi u għall fornituri tal-gas. Nemmen li dan kollu jrid jinbidel biex bekk l-atturi kollha jkunu mħejjija kif suppost biex bekk ikonna infrastruttura aħjar. Issa is-Sur Lamberts mill-grupp tal-ħodor pala Shadow. Ma jixtieq jgħid xejn, tajjeb. Eħu tani jfisser li ħanżommu mal-ħin, grazzi ħafna. Għandna xi membri oħra. Is-Sinjura Guri xtaqet intervjeni. Grazzi ħafna, President. Naħseb li għata sew importanti illi aħna niddiskutu din il-proposta. Is-sigurtà tal-provista tal-gas hija xi ħaġa tassew importanti għalina l għaliex fl ewwel ta' Diċembru xfiri mill-bieraħ aħna għandna aktar setat permezz ta' trasat tal-Lisbona. Dan ifisser li aħna nistgħu tassew nagħmlu xi ħaġa dwar din il-kwistjoni. Issa għandna l-bażi ġuridika. it-Trattat tal-Lisbona tajt pereżempju illi l-istati membri għandhom jifqu flimkien juru solidarjetà. Kif ukoll m'għandhomx jħallu stat membru f'sitwazzjoni ta' ta' situazzjoni ta' mwera u għalhekk jien għandi xi kummenti dwar din il-proposta. U hawnhekk għandi kumment iktar tekniku. Sur Ferber diġà semmew xistaw jagħmlu l-pipelines u xis ma jistgħux jagħmlu mhux dan il-każ iżda kull pipeline li għamil kollox, jiġifieri jipprovdu il-gas fi żewġ direzzjonijiet. Dan mhux possibbli. Dan jista' jseħħ xi kultant, iżda mhux mod ġenerali. Issa huwa importanti wkoll illi ma jkonniex pipelines mill-vant għal-punent li jkollna wkoll mit-tramuntana għal-nofsinhar u utli illi dan ukoll jissemma fil-proposta u rridu wkoll eh, nanalizzaw dan l-aspett. Kumment ieħor, għal dak li xaqsam is-sitwazzjoni ta' kriżi. Hawnhekk naqbel mal-Kummissjoni jekk 10 fil-mija tal-importazzjoni tal-gas eh, jintilfu, allura għanna situazzjoni ta' krizi. Jina smajt minn għal eh, semma 20% pala ċifra sensibli iżda. Naħseb dan imur kontra il-prinċipju ta' solidarjetà. Hemm xi stati membri fejn eh, telf ta' 10% għal dak li għandu xaqsan provvista tal-gas jisaj jwassal diffikultajiet ewlenin. Mbagħad kumment ieħor, hawnhekk m'għandniex forsi t-weġiba fit-test. Min huwa responsabbli li jieħu il-miżuri biex ikonna provista aċċertata ġifieri ir-rwol tal-komunità kontra r-rwol tal-Stati membri. Irridu niċċaraw dan il-punt. Grazzi. Grazzi ħafna il-kellim għall lisijar fissam lisijar. Sur Straċek. Grazzi. Signora President. Ħanibda b'mod kemm xej mhux ortodoss. Fil-politika mhux dejjem ngħidu ma tantx ngħidu li konna ħafna ħbieb. Iżda l-eks Ministru tal-Kummerċ u l-Industrija tar-Repubblika Ċeka, Sur Riemann, huwa wieħed meħbib tiegħi fil-politika. U kien wieħed minn dawk tlieta jew erba' min-nies li fil-bidu ta' din is-sena propja ġielet għall-rkupru tal-provista mill-Ukrajina lejn l-Unjoni Ewropea. L-darba waħbib tiegħi jiena naf x'kien qed jiġri wara l-kwinti. Naf x'kien qed iseħħ u għalhekk nixtieq nuża din biċċ informazzjoni biex niddefinixxi s-sitwazzjoni kollha. Il-kriżi kollha waslet għal relazzjoni interna bejn l-Ukrajina u Russja. L-ebda regolamentazzjoni Ewropea tista' titratta problema b'relazzjoni bejn l-Russja u l-Ukrajina. Dak kien l-ewwel dik kienet l-ewwel problema u l-iktar waħda importanti. It-tieni problema, l-Unjoni Ewropea sempliċement m'għandix biżejjed minn dawn il-provisti. M'għandix biżejjed materja prima. U għalhekk bażikament namlu x'namlu bħala regolamentazzjoni mhux se nkunu nistgħu niproduċu gas naturali. Dan għaliex aħna ma nistgħu nagħmlu xejn f'dan il-qasam. U fil-ġejjieni aħna mhux nkunu kapaċi li jkollna impatt fuq relazzjonijiet bejn ir-Russja u l-Ukrajina. Allura namlu x'namlu jkollna li ma jkollna trattat ta' Lisbona dan mhux ser jgħin ħana sal issa l-argument tiegħi u naħseb li jiena konformi ma' dak li qal sur Ferber u r-rapporter. L-Unjoni Ewropea trid tagħmel diversifikazzjoni tas-sorsi tagħha. Jew minn tal-inqas ta' titisib sistemi diversifikati li jipprovdunna bil-provvista meħtieġa. Imbagħad irridu noħolqu ambjent partikolari fl-Unjoni Ewropea li għandu jkun nieqes mir regolamentazzjoni fejn l-investituri jkun jistgħu jinvestu mod ħieles. Jinvestu f'sistemi ġodda ta' interkonnessjoni ta' possibilitajiet ta' provista tal-gas, iżda f'dak il-każ m'għandniex għandna mmissu l-prezzijiet. Dan għaliex jekk il-prezzijiet tas-suq ma jkunx ikkonsidrat bħala l-element ewlieni bejn it-talba u l-provista, Jekk aħna kellna nagħmlu regolamentazzjoni fuq il-prazzi fuq il bażi amministrattiva nkunu qed nipprevenu l-kumpaniji milli jiksbu profitti m'hemm l-ebda Mem xej ħażin b'dan li jkollok il-profitt, la darba jkollok il-profitt mbagħad tista' tinvesta f'teknoloġiji aktar moderni. Għal daqstant, jiena nemmen li m'għandniex nagħmlu regolamentazzjoni għal kunditajiet ewlenin. ma rridx noqgħod insemmi l-emendi individwali ħajkonna ħin biżejjed fil-bidu ta' jannar madana kollu qed nara kwistjonijiet kontroversjali tlieta fil-fatt. U aħna l-grupp tiegħi ħankunu ħanimxu kawti b'dan. L-ewwel l-emendi kollha li ħajitkellmu dwar prezz ġust. Aħna musa se nappoġġawhom għaliex m'hemmx xi ħaġa bħal bħala prezz ġust fuq s suq Aħna ħankunu kawtu wkoll meta ser nitkellmu dwar ir-rwol tal-organizzazzjoni tal-konsumatur. Skont din il-proposta, l-organizzazzjoni tal-konsumaturi għandha jkollha jed fil-prezzijiet tal dawn il-kumditajiet. U l-argument tagħna u naqblu ma' Sur Ferber f'dan ir-rigward, aħna ħankun kawta ħafna meta niġudikaw dan il-grupp ta' konsumaturi mħarsa xaħna nemnu li huwa grupp estensiv ħafna. Grazzi. Issa naddil kelma l-ura li rapporter tittamel xi kummenti, speċjalment dawk il-kummenti fejn għandna nħallu s-suq jaħdem u x'għandna nagħmlu meta s-suq ifalli. Nadilek il-kelma jek jogħġbok. Grazie Grazzi ħafna, Signora President. Nishtiq nirringrazzja lill kollegi għall kummenti tagħhom u għall oġġezzjonijiet li għamlu. Ma nafx hija l-iskeda, iżda naħseb li l-iskadenza għal eh, l-emendi 10 ta' Deċembru, forsi s-segretarjat jista' jikkonferma dan. Naħseb li għanna nkomplu xogħol tagħna hawnhekk u forsi l-kollegi jistgħu jresqu l-emendi. Komment minn qabel. Jekk Tridu tagħmlu skrutinju sħiħ ta' din il-kwistjoni li tridu taħsbu dwar il-problemi tekniċi u s-sitwazzjoni hemmhekk. U jien għandi din l-esperjenza teknika x'ina inġinier bħala professjoni tiegħi. Ma nafx jekk hemm xi kollegi oħra li huma wkoll. Dan madanakollu ma jfissirx li rrid ikun parti minn dibattitu aktar wiesa dwar kif l-Unjoni Ewropea titġib il-provvista tagħha. Dan huwa dibattitu wiesa ħafna u jinfluwenza wkoll il-politika ta' tibdil fil-klima. Aħna rridu nikkonċentraw fuq test li diġà għandna u dibattiti oħrajn fuq punti oħrajn rridu seħħu fora oħrajn. Sinjura President, inti staqsejt dwar suq. Fl-opinjoni tiegħi aħna ma nistgħux inħallu kollox għal forzi tas-suq. Dan għaliex f'perjodi ta' kriżi issu suq mhux bil-fors ser jaħdem. Qed naħseb pereżempju dwar l-ispekulazzjoni li tista' tkun perikoluża ħafna taħt ċertu kundizzjonijiet. U l bozz tal-Kummissjoni tajt li hemm riservi dwar li nħallu kollox għal forzi tas-suq. Naħseb li rridu nħarsu lejn dan għandha tkun possibbli fl-opinjoni tiegħi biex l-awtorità tkun tista' tintervjeni biex ikollha rwol tagħha, rridu nkunu kapaċi li nipprevenu l-kriżi u dan huwa l-punt kollu. Ovvjament ma rridux neskludu l-possibilità li l-kumpanija jagħmlu profitt iżda fi żmien ta' kriżi rridu nkunu kapaċi nirreaġixxu. Fi rigward il-konsumaturi mħarsa, kollegi, f'din il-kwistjoni tal-konsumaturi mħarsa Aħna ma sawx ngħidu li l-SMEs, l-iskejjel, l-isptarijiet irrid ikollhom aċċess għal gas. trattat tal-Lisbona naħseb li jagħti l-ċittadini aktar opportunitajiet biex ikunu involuti fil-proċess ta' taħit ta' deċiżjonijiet. Nemmen li għana nipprovdu l-possibilità għall konsumaturi biex ikunu involuti. Grazzi. Nixtieq infakkar il-kollegi dwar l-iskeda l-emenda l-iskedenza l-emendi għall-10 ta' Deċembru, mbagħad għandna l-konsiderazzjoni tal-emendi fi 11 ta' Jannar, votazzjoni fi 27 ta' Jannar. Lek l-iskedenza hija waħda stretta ħafna, Sur Ferber, jekk jogħġbu. Kemm xejn domanda stramba ta' segwitu. Għaf li fl-11 ta' jannar smieħ ta' kommissarju, xe tkun l-iskeda għal dik il-laqa? Dak li qed nagħmlu bħalissa hija li qed naħdmu dwar l-iskeda sakemm kemm konferma ta' smieħ tal kummissjoni La darba jkonna dik, ma bidlu l-iskeda, zdaħn nżommu l-iskeda bħalissa. Għax hija diffiċli wisq għalina biex nbassru x'ser jiġri. Għalhekk nżommu l-iskeda, u mbagħad nagħmlu t-tibdiliet meħtieġa. Grazzi kollegi, Grazzi għall-interventi ta'kom fil-dibattitu għalek naddu fil-punt li misfuq l-agenda jiġifieri il-rapport dwar il-promozzjoni ta' governanza tajba fi kustanijiet ta' taxxa. U rapporter huwa Sur Domenici li ħajprezenta dan id-dibattitu. Thank you, Madam Chair. Grazzi, Signora President. 59 emendamenti. Ġew prezentati 59 l-emenda kien hemm 38 mix-shadows jew minn deputati. U kenna l-ewwel skambju ta' femit bil-preżentazzjoni tar-rapport fl-10 ta' Novembru u l-votazzjoni fil-Kumitat sesseħ fi 11 ta' Jannar u l-votazzjoni fil-plenarja seħ fi frar. Grazzi għal kontributi kif ukoll fl-interess li ntwera għal dan ir-rapport naħseb li hemm il-kondizzjonijiet biex ikonna xogħol komuni pożittiv kif ukoll biex insibu ftehim u kompromess fuq kważi il-kustjonijiet kollha li ġew affrontati fil-emendi. Naħseb li nistgħu wkoll naħdmu fuq sommarju fuq numru ta' emendi li tresqu mod partikolari fuq is-26 emenda tal-Onorevoli Joli. Grazzi ħafna għal dan il-kontribut tajjeb ħafna, iżda nħossu kol li tassew importanti li ikonna bilanċ fil-rapport, bilanċ kif għajmu kol fil-rapport tijaj il-level intern tar-rapport eh, għal dak nxaqsam il-governanza tajba u mbagħad il-livell internazzjonali. U nħoss li dana kollu jrid jitqies eh, fl-emendi. Jiena eh, nawgura illi minissa saħdax ta' jannar kun nistgħu naħdmu b'mod kostruttiv u naħdmu kien jista' jkun flimkien mingħajr ma ovvjament nitilfu dawk li huma il-prinċipji ta' bażi li sawru dan ir-rapport u nalek jina nirringrazzjakom. Grazzi ħafna għalek 59 emenda mbagħad ħanaddi l-shadows rapporters jekk jixtiequ intervjenu. Grazzi. Grazzi ħafna, nirringrazzja l rapporter tagħna xoli li huwa wetta tassew aħna stajna nagħmlu kooperazzjoni eċċellenti fl-imkien miegħu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 U fid-dawl ta' dawn il-kondizjonijiet ibsa finanzjari fl-Unjoni Ewropea din mhix xi ħaġa aċċettabbli. Il-proposta mhux qed tipprova tispjega fejn għandna nsaħħu l-kooperazzjoni tat-taxxa iżda hija tal-parir li nkomplu nżommu l-prinċipji eżistenti u hija tal-parir ukoll li dawn jintużaw għal kumpaniji offshore Jiena semmejtilkom il-punti li tqajmu f'dawn l-emendi f'dan il-kumitat kont naħseb dwar problemi speċifiċi u nipprova nsib tweġibiet speċifiċi għal dawk il-problemi. Hija ta' importanza partikolari li deċiżjonijiet kollha li ttieħdu mill-G20 ikunu implementati tassew. Is-sitwazzjoni hija waħda tali li għandna ħafna pjanijiet sbieħ fuq il-karta iżda mbagħad irridu wet u fil-prattika. U għaxseb li għanna wittu tri għawek. Ta' bilħaq din hija importanti ħafna l-Parlament Ewropew ukoll dan għaliex l-istati membri forsi jistgħu ma jaqblux f'dan il-qasam ma dana kollu il-Kummissjoni u l-proposti tagħha jistgħu jkunu aċċettabbli għall parlament b'mod aktar ġenerali. Għalhekk fil-rigward t mexija tajba, l-governanza tajba, l-komunikazzjoni, jiena naħseb li nistgħu naqblu ma dak li dikjarat il-Kummissjoni. Jiena l-tqajt ma' Sur Domenici f'ħafna okkażjonijiet u naħseb li huwa jista' jappoġġa ħafna mill-emendi tagħna. Per eżempju, intom ħat introduċu sistema fejn l-istati membri kun jistaw jaħdmu flimkien aktar mod effettiv. Il-standards tal-OECD jgħidu li jekk pajis ikollu bil minn tal-inqas 12 stati membru u jkunu mħares bħala pajis ta' kooperazzjoni dan il-limitu mhux biżejjed hemm 200 pajis fid-dinja. Punt ieħor, Sur Domenici kellu emenda fir-rigward is-CCTB. Aħna nafu li hija kwistjoni sensittiva, sensittiva hawn fil-Parlament u anki fil-Kunsill u l-emenda tiegħi prova tipprova tasal għal kompromess. Allura x'qed nitkellmu dwarha? Fuq xi nitkelmu? Is-Sur Domeniċi jrid referenza ċara għal CCCTB u jien irid inneħħi dan il din kollha mit-test. Jiena rrid li nispeċifikawx qed infissru hawnhekk fi kliem ieħor tittereferi għal prezzijiet ta' trasferiment. Hawnhekk għandna nużaw sistema ta' profitti li jistgħu jiġu mqabla għalhekk dawn il-prezzijiet ta' trasferiment m'għandux ikunu għabbażi ta' dawn il-prezzijiet ta' limitu iżda għandhom jiġu kalkulati fuq is-sussidjarji fuq dan il-bażi. Allura jekk sussidjarja tkun inqas ta' profit meta mqabla mal-medja f'dan is-settur, allura hemm periklu li din is-sussidjarja tagħmel trasferiment ta' dawn il-profitti lejn tax havens. Dan mbagħad imur kontra is-CCCTB. Fir-rigward il-kumpaniji offshore jiena semmejt ukoll dan il-punt biex ikun hemm ħtieġa ta' notifika l dawk l-imsieħba li jkunu stabilow ferat li lin mill-kosta. Grazzi tal-kooperazzjoni u grazzi tal-li tistaw tilqaw l-emendi tijaj. Il-shadow fi sem l-ICR. Grazzi ħafna, Signora President, nishtiq namel komment dwar tlet emendi li jena ressaqt. L-ewwel waħda għandha x'taqsam mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw u din tinsab fil-paragrafu 16 dwar il-paragrafu 16. Jiena nappoġġa ħafna xogħol li għandu x'jaqsam mal-promozzjoni tal-governanza tajba u xogħol tajjeb tar-rapporter fil-paragrafu 16 aħna tal-parir li l-Unjoni Ewropea tagħmel taxxa speċjali fuq ġurisdizzjonijiet ta' nuqqas ta' kooperazzjoni. Kwistjoni tfisser li din il-ġurisdizzjoni ta' nuqqas ta' kooperazzjoni ma ġiex iddefinita tajjeb u fl-modi fej kienem definizjoni tal ECD fej f'ġurizzjonijiet li ma jikoperawx, dawn ħeffetwaw il-pajizi l-aktar fqar. Għalek kienem ħasba dwar li nissuġerixxu taxxi jew flejjes li jmorru minn jew lejn membri tal-familji li daw li jiġu jaħdmu fl-Unjoni Ewropea biex jippruvaw jibatu l-flejes lura l-pajjiż ta' oriġni tagħhom. Għalhekk għandna nħarsu lejn l-azliet kollha li jistgħu jkunu disponibbli għalina. Għalhekk jiena ħerqana biex inneħħu din il-klim speċifiċi fuq it-taxxa speċjali u neżaminaw ix-xejra l-għażla kollha ta' għażliet differenti. Grazzi, Sinjura Guri, għal suġġerimenti tiegħek. It-tieni punt li nixtieq nagħmel hija fuq il-CCCTB. F'dan id-dokument naraw li il-koll flimkien aħna għanna l-bazi li nidu ġildu kontra l-frodi tat taxxa u kontra l-evazjoni tat taxxa. Għalek rridu naraw dan il-komment kontroversjali jekk għanniex nimxu lej eh, CCCTB jew inkella kella naraw il-kontroversa li jitwassal fi stati membri li tmur kontra l-prinċipju l ta' dan id-dokumenti, ġifiri determinazzjoni ta' din il-Kamra li nġildu l-frodi tat taxxa u l-evazjoni tat taxxa u għalhekk jiena tal-parir li nneħħu dan il-punt u nifukaw l-għana u lini tad-dokument. U t-tielet punt tiegħi għandu x'jaqsam mal-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni naf li hija kwistjoni sensittiva iżda jien nixtieq li tifmu għala hija daqshekk sensittiva fir-Renju Unit. Il-gvern tar-Renju Unit bħalissa mandu storja tajba meta jitratta bir rekords ta' taxxa tal-ċittadini. Krem ħafna każijiet fejn l-informazzjoni intilfet. U l-ar kas kien fl-2007 sentej ilu meta l-gvern tilef żewġ Eh, hard disk tal-computer bl-informazzjoni sħiħa jiġifieri l-isem, l-indirizz, dettalji tal-bank ta' 25 miljun persuna. Dik kienet informazzjoni fuq kull ġenitur li qed jirċievi benefiċċji tal-Children's Allowance. Jiġifieri l-ismijiet ta' Steiler, tal-kollegi kollha, il-koll ta' għandkom ħbib u kollegi li kienu affettwati minn din il-problema. Għalhekk ir-Renju Unit m'għandux rekord b'saħħtu fil-rigward trattament tal-informazzjoni ta' min ħallax it-taxxa b'rispett kbir. Sfortunatament dan ma waqax eh, fidejn żiena u għalhekk nemmen li nittama li r-Renju Unit issaħħaħ dan il-punt jekk kien hemm bidla fil-gvern is-sena li ddieħla. Iżda sa dan it-tant l-istati membri l-oħra nitlobhom biex meta jaħsbu dwar l-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni għandhomx irridux li il-dettalji tagħhom jingħatux l-awtoritajiet tar renjonit Unit. Jiena kontra din l-idea. Grazzi, il-kollega Jutis nadilu l-kalma. Grazzi, Signora President. Nistan kompli? Jena qed nitkellem għal nom tal-grupp tal-GUE, jena Shadow Rapporteur u xtaqt ngħid kelmtejn dwar dan is-suġġett qabel jitkellmu l-kollegi l-oħra. Naħseb illi l-ewwel u qabel kollox għandna dmir li nirringrazzjaw is-Sur Domenici, ir-rapporteur, għaliex din hija biċċa xogħol eċċellenti u naħseb għanna nittrattaw il-xol tijaw bl-akbar rispett, un bat naraw ovvjament fejn naqblu jew ma naqblux. Naħseb illi il-rapportu fassal b'mod xira, aħna ovvjament irridu nevitaw u nilqaw kontra l-frodi fil-qasam tal-VAT. mish ħaġa faċli, anzi, komplikata l-aħħar. U naħseb illi għabbażi ta' l-emendi li u l-verżjoni oriġinali tejbet. Ma stajniex naħdmu mill-qrib mal-Sur Domenici għal issa ma naħseb l-ġajjeni ġejjeni nittama li jkollna din l-opportunità. Hemm xi affarijiet xi punti li jiena xtaqt nitkellem ma'kom dwarhom il-punt 15. Imma ta' emendi li aħna għanna dubji dwarhom u riservi. Ma naħseb li ser nixinna niddiskutuhom u nsibu soluzzjoni xierqa. Jekk le aħna naqblu ma' rapport tal-kollega tagħna u nappoġġaw għal darboħra li għal dan il-rapport eccellenti. Grazzi ħafna u proset l-rapporter Domenici għax xogħol eccellenti li jagħmel. U naqbel ukoll ma dak li intqal qabel illi hemm ħafna lok għal konverġenza bejn il-gruppi politiċi differenti. Nsemmi ta' punti l-ewwel net. Niskuża ruħi għannom ta' Sinjura Eva Ġoli li mhix qed hawnhekk edam sifra u talbitni li nitkellem għannom taħħa jena mux nitkellem dwar 26 emenda li aħna ressaqna imma nikkommenta fuq l-emendi li resqu oħrajn. Signora Juri, naħseb illi aħna nistaw naqblu fuq bosta punti u naqbel ma ħafna mill-emendi illi inti għamilt għannom tal-grupp PPE. Naħseb ma naqblux fuq il cctb Ma nafux jekk din ix l-aħjar ħaġa illi aħna namlu. Naħseb jekk din tkun implementabbli għal dawk li inħobbu l-kompetizzjoni fil-qasam ta' xarp ta' taxxa. Naħseb il-kompetizzjoni tkun iktar ġusta bejn l-istati membri, però ma nafx jekk toġobniex l-idea tal-kompetizzjoni fuq livell ta' taxxa wkoll. Issa. Naħseb ebda stat membru mux jekk aħna jkonna CCCTB li rritu konna bil-fors l-istess rata tal-VAT kullimkien, aħna dejjem nitolbu għall-organizzazzjoni ta' rati ta' taxxa, imma ovvjament ikun kunem lokal ftit flessibilità, irritu wieħed iqis ukoll il-livell ta' żvilupp ta' pajjiż aħna ma rridux pereżempju naħru l-pajjiż tiegħek eh, pereżempju l-Ungerija għaliex nimponu fuq kombrata ta' taxxa illi ma tkunx xirqa dwar il-kritika għall-OECD. Jina għattilkom il-biraħ li l-OECD miex l-standard per eccellenza għal kooperazzjoni fil-qasam ta' taxxa fl-opinjoni tiegħi din mhux biss lat tal-ftejmiet li jeżistu hemm fil-fatt, imma kull tip ta' ftejim, esempio l-pajjiż tiegħi il-Belġu jaqbel ma' l-pajjiż tiegħek biex niltaqgħu għall-ikel darbtejn fis-sena, dak huwa ftejim tajjeb wis, imma xemm miktub dwar il-kontenut ta' dawn il ftejmiet Aħna ma nistawx naqblu ma' dan u mbagħad naraw li l-OECD tam skambju ta' informazzjoni skont talba u din issir ħaġa regolari u aħna din ma naqblux magħha. Mbagħad dwar l-emendi illi ddefendit is-Sinjura Ford qabli. Jiena naqbel miegħek u ma tħassib li inti għandek dwar il- riservatezza ħadd ma jrid li dettalji personali tiegħu isiru ta' dominju pubbliku u naħseb illi kien żball kbir min-naħa tal-gvern tar renju Unit illi ħalla din l-informazzjoni ta' fidejn ħsiena. imma ma jfissirx illi eh, eh, il-gvern għax il-gvern tagħkom jitratta din l-informazzjoni b'mod inkompetenti illi aħna m'għandniex nużaw l-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni. Allura jiena ngħidilkom skużani, meta titħlu, meta jkolkom il-gvern intom, tkunu fil-gvern intom, araw se tagħmlu dwar dan jirnexxielkom eh, tħarsu s-sigreti ta' fejn jinsabu sottomarini nukleari ta'kom, mela allura fejn ma tamlux l-istess fil-qasam ta' data personali, mem nebda ostakolu tekniku biex dan jissir, ġifir tużawx din bħala skuża biex eh, twaqqaw il-validità tal-iskambju awtomatiku tal-data. Is-sur Ora Schmidt mhux qiegħed hawnhekk imma naqblu wkoll mal-elementi li ressaqu U għalek naħseb nittama illi nkunu nistaw nalqu fuq din eh, diskussjoni malar kemm jista' jkun sabiex nkunu nistaw niprezentaw eh, nippreżentaw opinjoni waħda lil kommissjoni u lil kunsill dwar kooperazzjoni fil-qasam tat-taxxa. Grazzi, Sur Lambret. Naħseb illi il koll nistaw namlu proposti fuq l kompetenza tal-gvernijiet ikunu min ikunu imma naħseb li huma propju il-rifuġi tat taxxa li ma jridux l-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni. Naddu għas-Sinjura Luling. Grazzi, Sinjura President, il-kellim ta' qabli ma konvinċiniex la f'dak li għandu xaqsam raġunament ma l-iskambju ta' informazzjoni automatiku waqas fuq affarijiet oħrajn. Peress il birat tkellimt fit-tul fuq dan Is-suġġett meta tkellimna dwar il-kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat taxxa jiena se nillimita ruħi għal ftit rimarki preċiżi fostom l-emendi li jiena preżentajt mas-Sinjura Ford dwar l-iskambju ta' informazzjoni, jina naħseb li rridu naraw li l-standards tal-OECD ikkun applikat b'mod uniformi. Dan ikun pass il-qoddim ta' veru. Jina ma konċ naqbel ma l-iskambju ta' informazzjoni automatiku għattilkom għalfejn l-emenda uh, eh, 46 tispiega dan. Ritnajt kelmtejn dwar il-segretezza bankarja li issa saret politikament inkorretta u għalek jina nishti nsemmi artiklu tal der fil-gazzetti ġermanisi u peress li l-ġermanis jintuża għawnek naqraħ dana bil-ġermanis il-segretezza bankarja, għaliex anzi mhijiex segretezza bankarja, imma hija segretezza tal-klienti tal-banek. Li ġifiri dritt li wieħed ikollu proprjetà li huwa aċċettat b'nadi oħra meta nitkellmu dwar il-protezzjoni ta' informazzjoni konfidenzjali informazzjoni personali dan jirreferi għal filosofija tal-libertà individwali fejn l-individwu huwa iktar importanti mill-istat u l-volontarju huwa dejjem aħjar mill dak li jsir b'mod involontarju. Issa, oqdu attenti, soċjetà illi ma tirrispettax l-ideja ta' segretezza personali anki meta l-istat ikun qed jitlef il-flus dan jista' jwassal għal totalitarjanizmu u jkun hemm telf ta' data personali biss meta jkun hemm xi ħaġa oħra illi tista' tintilef minn floka din hija xi ħaġa sproporzjonata għalhekk is-segretezza bankarja hija libertà fondamentali fl-opinjoni tiegħi u biex xuħut jabbużaw minn dan dan huwa kif għattilkom dritt fondamentali u jiena ma naqbilx ma din il, ma l-filosofija li fuqajja hija bbażata uh, din il-komunikazzjoni u laqas il rapport ta' Sir Domenici. Jiena mux se nagħmel iktar kommenti dettaljati fuq l-emendi l-oħrajn grazzi. Äh, Dankeschön, Frau Vorsitzende. Ich glaube, äh, dass Herr Domenici einen sehr ausgewogenen Bericht vorgelegt hat. Und Naħseb illi il-rapport tas Sur Domenici huwa bilanċat ħafna. Jena irrit najdilkom jantin nistaqsilkom dwar il- naħseb mbżonni li nilħu konsensus. Aħna kif nistaw natu pariri tajbin dawn huma fil Is-Sinjura Lalling saħqet dwar il-libertajiet fondamentali u libertajiet individwali minn żmien ir-Revoluzzjoni Franċiża ma jfissirx illi l-persuni ma jistgħux ikollhom kontijiet fil-bank. Qed nitkellmu dwar persuni li jaħarbu bil-flejjes illi supposta taħallsu t-taxxi fuqhom aħna qed nippruvaw inwaqfu l-frodi fil-qasam tat-taxxa u nagħmlu sistema iktar effettiva għalhekk nitlob il-grupp il tal-PPE biex jarek forsi tkunx ideja aħjar illi nimxu fuq il-parir li tagħna rapporter. Sur Lambert, jiena ma nixtieqx illi nibda eh, dibattitu sħiħ fuq l-iskambju ta' informazzjoni Signora Lulling, jina nishtiq najdla kelli jena naqbel mija kelli titħares il-libertajiet tal-bniedem li huwa importanti imma hemm prinċipju ieħor li huwa importanti ħafna li sens ta' responsabilta naħseb li anki għalik huwa importanti dan irridu nsibu bilanċ xira u jekk irridu nsibu l-bilanċ, irridu naraw illi l-abbus ta' libertà imbagħad jiġi kompensat mill-sens ta' responsabilità. Grazzi ħafna. Issa, Sur Domenici, natik l-opportunità issa li tikkummenta fuq dak l-emendi u fuq dak il-kommenti li saru u aħna se nivvotaw fil-11 ta' jannar. Mannix ħafna ħin imma tixtieq li l-Kummissjoni tikkummenta fuq dawn l-emendi jew le. Iva jajt il-kellim. Mela l-ewwel nisimgħu minnant il-Kummissjoni biex jikkummentaw dwar 59 emenda li ġew imresqa. Grazzi ħafna. Ma naħsibx se nikkommenta fuq 59 emenda imma nixtieq nagħmel xi żewġ kommenti fil-qosor huwa ċari li dan huwa suġġett li fih ħafna kontroversju ħafna diffikultajiet għalhekk huwa importanti li l-Kummissjoni ikolla l-appoġġ tal-Parlament Ewropew fid-direzzjoni illi aħna nażlu għaliex il-komunikazzjoni tal-governanza tajba hija pożizzjoni ta' politika u kif għattu aħna diġà eh, eżaminajna l-elementi individwali f'waqt laqat oħrajn li jagħmlu parti minn dan il-messaġġ illi aħna qed nippruvaw inwaslu. Naħseb Sinjura Guri kellha raġun meta qalet illi rridu nagħmlu l-affarijiet fil-prattika. Dak li importanti għall-Kummissjoni huwa li l-ewwel qabel kollox ikonna polit eh, pożizzjoni politika ċara u li eh, noħorġu bi proposti illi huma fattibbli Għalhekk il-Kummissjoni qiegħda tħeġġeġ il-Kunsill biex ikollu politika koordinata internament u esternament u l-emendi illi morru f'din id-direzzjoni huma emendi illi fl-opinjoni tagħna mixin fid-direzzjoni tajba. Najtu koll li llum qed ikun hemm test għal eh, tar-rieda tal-Kunsell biex jimxil qudiem għaliex l-Ekofin qiegħed jeżamina għadd ta' proposti li resqet il-Kummissjoni u mbagħad il-Parlament ikun jista' jġudika permezz ta' suċċess jew le ta' diskussjonijiet tal-lum kemm mhumiex il qudiem dan id-dossier u kemm għandu bżonn ta' impetu politiku u minn hawnhekk mill-Parlament dunajt li uh, eh, kienem qasam wieħed kopert fl-emendi, ġifiri li ma jkunx hemm uh, evażjoni u laqqas abbuż. Noqogħdu attenti meta nidħlu fid-dettall biex niddistingwu bejn dawn l-aspetti li għandhom xaqsmu mal-frodi u fejn hemm bżonn ta' bidliet sistemiċi li saħħu trasparenza li kopri kemm li pajjiżi li qed jiżviluppaw imma anki strateġiji ta' ħruġ għall-istati membri sabiex huma wkoll ikollhom sistemi ta' taxxa effiċjenti u effettivi. għat ta' eh, emendi dettaljati għall aħħar li musen kommenta fuq ma jena nħosni inkoraġġut li il-deputati umma tant ħerqana dwar dan is-suġġett illi joqogħdu jaqbdu fuq dawn l-irqaqat. Aħna rridu nikkonċentraw fuq dak li jrid issir fir-realtà sabiex dan kollu jista' jinqaleb f'realtà konkreta. Grazzi ħafna. Grazzi Sur Domenici biex tikkonkludi jekk jogħġbok. Għandek xi ħames minuti tajjeb hekk? grazie Presidente. Grazzi, President, jina nirringrazzja lil dawk kollha li għamlu intervent għal kontribut tagħhom kif ukoll l-apprezzament li huma urew għal dan ix-xogħol illi twettaq. Jina minix noqgħod intenni xi ħaġa punt ġifieri li però nħoss li huwa essenzjali. L-Onorevoli Bullman semma punt u jiena nħoss illi fit-twettiq ta' dan ix-xogħol aħna nikkonfermaw id-dinjità tar-rwol u il-funzjoni tal-Parlament. F'qasam fejn aħna għalissa maħniex koleġislatura l-ek dan is-suġġeriment tal-onorevoli illi aħna ovvjament nimxu lej il-kunsens din hija xaġa importanti. Issa, żewġ osservazzjonijiet. L-ewwel net. Dak li għandu x'jaqsa l iskambju awtomatiku ta' tarif. Mu se nitlu detta dettal hawnhekk għaliex diġà tkellimna dwar dan il-bira fir-rapport tal-Onorevoli Alvarez. Iżda xtaqt infakkarkom illi dan l-iskambju awtomatiku ta' tarif diġà qiegħed jaħdem b'mod pożittiv bejn l-Istati membri. Huwa eh, tajjeb illi wieħed jitfattazzjoni partikolari għal ħarsin ta' data u anki għal riservatezza iżda minnaħa l-oħra hemm xi regoli illi diġa' jigarantixxu dan. Iġifiri, il-rapport u nirringrazzja eh, ringrazzja u kol l-osservazzjoni ta' Sur Kermod. Eh, il-rapport irrit irressa il-qudim kem jista' jkun dan l-iskambju automatiku ta' tarif mhux eh, blan illi nikkontrollaw iċ-ċittadini, iżda l huwa li niġġieldu imġiba illegali Jekk aħna noqogħdu issa niddiskutu r-rwol tal-istituzzjonijiet tagħna se noħolqu ferita illi mbagħad se tkun diffiċli li nfejquha. Onorevoli Ford, grazzi ħafna l-intervent tiegħek iżda infakrek illi il-każ illi inti irreferejt għalih mhuwiex eh, każ illi jirreferi għal skambju automatiku ta' tarif bejn l-istati membri Issa, għal dak li għandu x'jaqsam eh, CCTB, jiena xtaqt infakkarkom f'dan il-punt. Il-Parlament kien diġa ta' il-fema tijaw fuq dan il-punt, mod partikolari fl-2005. U dan b'rapport dwar eh, suġġett ta' l-Onorevoli Versani naqbel mal-Onorevoli Lamberts. Lan huwa li konna metodu komuni fuq livell tal-Ewropa għal trasferimenti transkonfinali u dan blan li noħolqu vantaġġ mhux zvantaġġ għall-intraprizi. Issa, dan mhux qed jitfa' dubju fuq l-awtonomija tal-Istati membri fil-qasam fiskali, għaliex dejjem hemm id-dritt illi wieħed ifassal il-kwoti tiegħu. Għaliex mill-2005 l-2008 kellna grupp tekniku minnaħa tal-Kummissjoni u dan ix-xogħol tiegħu eh, ma mexiex il qudiem minħabba ir-referendum l-ewwel referendum Irlandiż. U għalhekk mill-aspett politiku illum għandna l-kondizzjonijiet biex nerġgħu nibdew dan ix-xogħol u dawn huma l-aħħar żewġ osservazzjonijiet tiegħi meta nqisu wkoll illi dwar is-CCTB aħna nistgħu wkoll introduċu fażi fejn bil-mod il-mod ikun hemm l-għażla għall-intrapriżi jekk iridu li jażlu eh, din il-ħidma fl-ewwel stadju u mbagħad nistgħu wkoll nintroduċu possibilità għal kooperazzjoni insaħħa u din toħloq mbagħad sitwazzjoni differenti fi relazzjoni bejn l-istess stati membri u għalhekk jiena nistidinkom tirriflettu xi ftit fuq dan l-aspett grazzi tal-kontributi tagħkom nittama illi nkunu nistgħu nkomplu naħdmu b'mod pożittiv flimkien nirringrazzja l-Onorevoli Gjeri ukoll għal Taljan eċċellenti tagħha. Tajjeb, ħafna grazzi. Aħna fuq dan se nivvotaw fil-11 ta' jannar, ovvjament jekk dan jiddependi jekk ikonniex is-smieħ tal-kummissarji jew le, però għalissa l-aġenda hija hekk. Naddu għal punt li miss, imma qed nara li r-rapporter għadu ma wasalx. Għaw xaħat li għandu idea meta ġej, mela nistennewh ftit minuti għax aħna wara kollox konna supposta nibdew fil-11. Dan huwa ir-rapport dwar eh, dikjarazzjoni annwali dwar iż-żona tal-euro u l-finanzi pubbliċi. Huwa qasam importanti ta' ħidma għal kumitat naħseb illi l-biraħ il-ċe għalinna illi l-koordinaturi u l-burro tal-kumitat il-taqaw ma' trojka tal-ekofin u waqt dik il-laqa tkellmu wkoll dwar il-kwistjoni ta' finanzi pubbliċi u naħseb li sur Giggold eh, ikun jista' jaġġornana Okay, colleagues, can I? Tajb kollegi, jek joġobkom nishti illi inkomplu għax il rapporter wasal. Għandek bżon xifti tal-ħin biex eh, torganizza l-affarijiet tiegħek. Sur Gold. Nibdew bil-diskussjoni tagħna għandna li L-ewwel net niskuża ruħi tal-li wasalt tard għaliex kien hemm delegazzjoni fejn imexxi il-laqa eh, Sur Margaju u kien kien qed jinnegozjaw mal-Kummissjoni u l-Ambaxxati tal-Kolombja u l-Peru biex eh, jaslu għal ftejjim mal kummerċ ħieles minħabba il-problemi ambientali ksur ta' violazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u eh, qiegħed uh, bejn ħaltejn il-problema eh, il problema tal aġendi mħalta tal-parlament. Jiena ma rridx noqgħod nerġa' nirrepeti dak li jiena diġà ktibt. Ovvjament għandna il-problema fir-rapport illi huwa suġġett vast u eh, spazju ta' manuvra ftit li xejn għalek eh, jena lest li nilqa l-emendi illi zgur se jkunem fuq dan il-rapport. u l-abbozz tal-Kummissjoni fuq is-sitwazzjoni fiż-żona euro, il-Kummissjoni tagħti priorità lill sbilanċi li jeżistu li mhux dejjem huwa l-każ għalhekk il-kummenti li għamil fi rapporti għaw il-proposti li jem fl-abbozz jiffokaw fuq dawn l sbilanċi u nistenna bil-ħerqa illi jkonna l-opportunità li nerġaw niddiskutu dawn il-proposti fil-Kumitat. Flimkien mal-Kummissjoni u iktar l-qoddim mal-Kunsell. Punt ewlien li rrid nisħaq fuqu huwa li l-istrumenti li għanna għal patta stabilita u tkabbir għandhom jintużaw biex nilqaw kontra deficits eċċessivi u anki il-surpluses fl-istati membri sabiex is-sitwazzjoni tkun iktar ibbilanċata fiħdan il zona euro. Nisħaq fuq puntiħor. li li jiena wkoll naħseb li huwa priorità f'dan il-kuntest kawza oħra tal-izbilanċi li rajna fil-krizi huwa il-prezzijiet sproporzjonati għal proprjetà. Naħseb li din ukoll hija xi ħaġa li rridu nindirizzawha u l-Unjoni Ewropea tagħmel sew jekk tipprova tistabbilixxi toħloq iktar stabilità fl-iżvilupp ekonomiku. U l-istrateġija li, li kolla strategija sviluppata kif imess biex nilqaw kontra bidliet gbar fil-prezzijiet u li kunem spekulazzjoni fil-propieta dan u koll jgħin biex jinħolqu l-impiegi u jipromuovi industri sostenibli għal ġejjeni dwar il- finanzi pubbliċi Għamnek għanna nisħu u nifokaw fuq dak illi qed isir fi proċeduri li qegħdin joħolqu deficits kbar taħt il-pata l-istabilità u tkabbir imma anke biex il-Parlament jgħid illi dan mhux biżejjed wara il-proposta tal-Kommissjoni dwar is-sitwazzjoni u l għada tal-finanzjamenti pubbliċi joħroġ ċar illi l-istati membri individwali se jsibuha diffiċli ħafna bil-mod kif struttura ta' zona euro biex joħorġu mill-kriżi waħedhom u naħseb illi il-Parlament irrid jindirizza l-alternativi eżistenti b'mod miftuħ. Din hija eh, l-idea tar rapport tiegħi li ngħidu li hija tassew diffiċli għall-istati membri li jkunu taħt il-pressjoni ta' sbilanċi ekonomiċi u li kunem u koll kollom restrizzjonijiet fil-kooperazzjoni fil-qasam tat taxxa biex jibbilanċaw il-budgets tagħhom. Barra minnek fil-żona euro qed naraw xi ħaġa illi m'għandix teżisti f'Unjoni Monetarja fejn l-istati membri individwali qed iħarsu rati ta' interessi differenti biex jiffinanzjaw il-dejn pubbliku tagħhom. U għax hawnhekk il-prinċipju tas solidarjetà fl-Unjoni Ewropea jitlob illi aħna nwaqfu stati membri individwali milli kollom problema ta' dan it-tip bdejn pubbliku li hija dejjem jikber u biex jippermetti eh, jkollhom opportunità illi jagħmlu tajjeb għal dawn l-interessi lokal iktar kooperazzjoni fil-qasam tat-taxxa u li nelbu il-problema ta' wiz kompetizzjoni fil-qasam ta' taxxa mill-banda l-oħra hemm ċerti stati membri li m'għandhomx ikunu uh, soġġetti għal riski daqshekk kolja u spejjeż daqshekk kbar biex jiffinanzjaw id-deficit tagħhom għalhekk naħseb illi nistgħu forsi nfasslu xi tip ta' eh, ftim ta' ftehim ta' offerta li li riċt bija jiena xi ħaġa li mhix inkluża hawnhekk wa li aħna nwessaw iż-żona euro għal pajjiżi oħrajn fl-ewwel skambju ta' opinjonijiet li aħna kellna jiena qatt illi dan kien suġġett importanti ħafna. Imma ma tħalġ f'dan is-suġġett minħabba iċ-ċifri u l-ammonti involuti, imma forsi dan jista' jsir fl-emendi jew forsi shadow rapporters jistaw e, jisu dan kollu minn perspettiva tal-gruppi politiċi ma huwa suġġett kompless u għalhekk il-Parlament il forsi għandu jkun iktar miftuħ imma hemm mistoqsijiet ekonomiċi importanti fejn meta jkun hemm livell ola ta' inflazzjoni, pajjiż li għandu livell oli ta' inflazzjoni għandu jissieħeb fil-zona eh, euro. Nittama l-insibu tweġiba din il-mistoqsija sabiex ikunu nistaw nelbu il-problemi fil-gruppi politiċi tagħna, imma bżonn li jkollna skambju sinċir għaliex dawn huma elementi importanti ħafna għall-Unjoni Ewropea li pajjiżi li jissieħbu fl-Unjoni kemm eh, għandhom jissieħbu wkoll fil-Unjoni Monetarja. Nittama li konna skambju ta' idejat biex u forsi naslu għal konsensus. Grazzi, Sur Gigold, e Signora Briad Okuni, għal grupp PPE. Grazzi, Signora President, eżis kollegi. L-ewwel net irrid nifraħ lis-Sur Gigold, ir-rapporter, għal kwalità tal-ħidma tiegħu nirringrazzjah personalment ukoll għaliex waqt il-komunikazzjoni tagħna tkellem bil-Franċiż, grazzi ħafna, u wkoll għaliex qis ħafna mill-kommenti illi uh, jiena għamiltlu nkludihom fir rapport issa dwar dan ir rapport hemm matta punti illi zgur se nerġaw lura lihom, pereżempju fil-politika monetarja. Għata proposti interessanti saru imma naħseb irdu noqogħdu iktar attenti dwar il-moderazzjoni tas salarji li f'ċerti pajjiżi waslet għal tisħiħ tal-kompetizzjoni, per eżempju dwar l-istabilità tal-prezzijiet u l-politika monetarja Jiena ninaqat u nħeġġeġ il-rapporter għal dak li kiteb dwar il-Bank Ċentrali Ewropew. Naħseb illi għanna nirrivedu definizzjoni tal-istabilità tal-prezzijiet ma naħsibx illi rridu noqogħdu nifokaw fuq ċerti aspetti bħal pereżempju il-fluttwazzjonijiet tal-prezzijiet dwar il-finanzi pubbliċi. Jiena nistaġeb xi ftit jew staġbitni xiftit il-proposta ta' rapporter dwar il-limitu li rridu eh, nipponu fuq il-surpluses. Naħseb li din hija miżura li wieħed eh, siba diffiċli li jimplementa, noqgħod attent ukoll dwar eh, il-peace il qegħdin nagħtu għad-deficits nazzjonali u għalhekk jiena naqbel illi Eh, ma dak laqali sur Gigold li għandan għoddu nżommu għajnejna fuq dan il-punt. Jena naqbel u koll li għandu jkunem kooperazzjoni imsaħħa il-xorta għatanna problema pero bl-unanimità il-Konsil imma naħseb illi xorta rridu nimxu l-qoddim illi ikon li kunem kunċett ta', ta taxxa fuq il-kumpaniji li tkun konsolidata. Hemm bżonn li jkollna diskussjoni miftuħa, diskussjoni ta' kwalità kif ippropona Sur Gigold, imma naħseb li hawnhekk iridu niċċaraw xirridu x'nifmu bil-kelma obli, eh, obbligi, dawn huma obbligi il-inħolqu mill-istituzzjonijiet li mhumiex eh, imnaqxa fit-trattati u jista' jkun hemm xi self mill-fewro li jagħmlu ċerti stati membri dan jista' jkun interessanti mill-banda l-oħra rridu noqogħdu attenti ħafna u neżaminawa ħafna iktar bir-reqqa fil-gruppi tagħna, fil-grupp tagħna tal-PPE, aħna ma tkellimniex dwar dan is-suġġett u naħseb li huwa importanti li nagħmlu dan fil-ġranet li ġejjin. Jena nishtiq ukoll nisma l-opinjoni ta' xuħut mid-deputati li huma preżenti hawnhekk fuq dan il-punt illi mizmin għal żmien dejjem jerġa' jirritorna dwar il-żona euro jiena naqbel ma dak il qal ir-rapporter naħseb illi wasal iż-żmien issa li il-mod kif tiġi prezentata zona euro tkun iktar Eh, ċar u rapport annwali illi aħna se nitkellmu fuq u fil-grupp tiegħi dawn l-ewwel elementi li joħorġu minn dan il-xogħol eċċellenti illi jagħmel is-Sur Gold. Grazzi ħafna. Grazzi, Sur Van Gogh għal grupp ta' Soċjalisti. Feliciter euh, Monsieur Gigold pour euh, la qualité de son rapport. Grazie li tnifraħ Sur Gigold dal rapport tiegħu għaliex huwa rapport ambizjuż għall aħħar li eh, jitratta kull aspett tal-politika makroekonomika Ewropea, politika monetarja, politika ta' skambju u politika budgetarja. Dwar il-politika tal-skambju jiena naqbel ma l-istadina li għamlinna biex nerġaw nitkelmu dwar din il-politika dwar ir-rati tal-kambju, il-dollaru li qed joħloq ħafna problemi għal ħafna ekonomija Ewropej mhux biss dawk li għandhom id-deficit imma anke l-Ġermanja llum qiegħda tbati il-fatt li l-euro eh, huwa ħafna iktar b'saħħtu mill-dollaru. U dwar il-politika monetarja kif qal is-Sur Gigold jiena oġbitni politika li ħadmet li ħadem fuqa il-Bank Ċentrali Ewropew huwa hija politika antiċiklika meta wieħed iqis il-biljuni ta' euro illi ġew eh, mitfuqa fis-sistemi bankarji biex jilqaw u jtaffu l-effetti tal-kriżi ma naħseb illi għaw periklu illi aħna komplu nġebdu il-moderazzjoni salarjali fil-Europa għalix dan farrak il-talba interna fl-Europa u l-Germania taf xaħġa dwar dan għalix issa taħdem biss eh, fil-qasam tal-esportazzjoni fil-kontest makroekonomiku. Issa dwar il-kawzi tal-inflazzjoni naqbel ma dak li jem fil-rapport xaħġa illi forsi ma tantx tajnija importanza fil ħafna drabi nikkonċentraw fuq l-inflazzjoni minħabba d-domanda issa il hemm ħafna qat u l-inflazzjoni hawnhekk hija kkawżata mill-loli tal-prezzijiet tal-materja prima. Umbat dwar kwistjonijiet budgetarji Hawnhekk matta affarijiet li jridu jiġu ċarati jiena responsabbli għal rapport tal-vjabilità ta' rizorsi pubbliċi u jidirli illi ċerti paragrafi huma ambigwi il rapport ta' Sur Gigold għadin najdu jrid eh, ikun hemm politiki budgetari antiċikliċi imma anki fi żmien ta' reċessjoni naraw li hemm dejn pubbliku li huwa qoli wis, li dan għandu impatt fuq il-vijabilità tal-finanzi pubbliċi li tiġi evalwata fil-fat fuq medda ta' żmien twila fejn periodi fejn ikun hemm eh, deficits u periodi oħrajn ikun hemm surpluses u il-bżonn illi Eh, eh, nieħdu sanzjonijiet kontra dawk il-pajjiżi li bħalissa qegħdin ftit batuti jekk dawn jirtiraw il-miżuri tar kupru malajr wisq eh, is-sistemi tagħhom dawn se jisfaxxaw U għalhekk irridu noqogħdu attenti ħafna u naraw li l-miżuri tal-kupru ma jitwaqfux mal-ar wis. Jiena minix fanatiku ta' dejn, ovvjament, fil-żmien meta jkun hemm impik li irridu naħdmu biex innaqsu id-dejn, naraw illi hemm pajjiżi illi jagħmlu dak illi u jakkumulaw dejn hekk imsejjaħ ħażin u hija l-Kummissjoni li trid tagħmel evalwazzjoni ta' dan id-dejn, dejn li huwa tajjeb jew dejn ħażin. U dawn huwa wieħed mill-punti illi fuqhom aħna se nagħmlu proposti imma dejjem fl-ispirtu biex eh, nifavorixxu eh, budget antiċikliku u politika antiċikliku u eh, l-patta stabilità li ġiri vedut fl-2005 li irridu eh, nużaw dak il-limitu li ġi allokat u ġi maqbul f'każi ta' kriżi. Aħna qegħdin f'mument ta' kriżi u għal daqstant jekk id-deficit bħalissa ikun ftit jien uh, eh, ma ġara xejn. Dawk huma xi idea dwar l-emendi illi aħna sen resqu imma għandi pjuttost idea pożittiva ħafna fir rigward ta' dan ir rapport Grazzi, is-sur Tremozessa fissem il-dalde. Grazzi, ħafna. Jina u koll, xtaqt nir-ingrazzja l-rapporter għax-xol li u għamel. Kenna diskussjoniet miegħu eh, għadnilu bil-tħassib tagħna u koll skambjajna idejat u għanna ovvjament eh, femi differenti. Senres u emendi fil-ġejjieni U dan eh, fil-fat se jseħ eh, sal-aħħar ta' din il-ġimgħa. Naqblu per eżempju ma tħassib li smajna dwar deficits pubbliċi eċċessivi. U naħseb illi fil-ġejjeni neħtieġu xi tip ta' kumment dwar eh, dawn id-deficits pubbliċi u għal xi jistgħu jintefqu. Per eżempju, riforma fis-sistema edukattiva kif seħ fil-Ġermanja. Jew sostituzzjoni jew xogħol fil-bankini bħalma tiseħ eh, fi Spanja. U għalhekk jeħtieġ illi nkunu nafu eh, din il-politika ta' nefqa. Eh, Xeffetet ikolla jekk hux se jtejbu tkabbir jew l-produzzjoni. U għallek jettix nkunu nafu id-deficits pubbliċi għal xiex għedin jintefqu għalix għed nimmaġina situazzjoni fejn xi deficits pubbliċi mux se jkunu sostenibli. Umbat dak li jista' jiġri huwa illi fil-fatt nkunu qegħdin nersqu lejn problema enormi fil-ġejjieni u għalhekk aħna se u emendi fuq dawn il-linji. Aħna naqblu ma' rapporter meta nispeċifikaw illi neħtieġu definizzjoni ġdida ta' stabilità tal-prezzijiet u b'xi mod jew ieħor irridu wkoll inqisu dak li qed isseħħ fil-assi eh, finanzjari u dak fiżiċi u naħseb fis-smieħ oħra li kellna għal dak il-kriżi ekonomika u l-kumitat relatat, aħna nħoss li għanna bżon xi sistema ta' traffic light għal zida fil-kreditu per eżempju ma dawn madwar dal-aħħar 8 snin fl-Ispanja rajna zida ta' 20% fis-settur tal-housing. U ma jidirx li kien hemm xi kriterji applikati għal dana kollu u kellna babil enormi Eh, li qed inħossu l-effetti tagħha issa fi Spanja ma nishtuqx li jkun hemm repetizzjoni ta' dan it-tip. Issa dwar il-Eurobonds, aħna fil-grupp liberali nħossu li dinja xaġa tajba x'dan qed jiftaħ il-bieb għal xi ħaġa li nixtiequ niddebattu f'din il-leġislatura. Jiġifieri teżor wieħed Ewropew. Jista' jkollna politika ta' budget waħda biss jekk ikollna din dan it-teżor wieħed Ewropew. Ekket nissuġġerixxu għalhekk huwa interessanti naraw ix-xenarju Amerikana li xuma għandhom politika eh, waħda monetarja u l-indipendenza fiskali tal-istati tiġi rispettata iżda il-politika baċetarja hija mmexxija aktar mill-Gvern Federali. Naħseb dan huwa mudell li għandna nistudjaw għaliex naħseb politika waħdanija monetarja tkun aħjar jekk ikolla teżżor Ewropew li appoġġa dana kollu u għalhekk dan huwa sew suġġett li konna niddebattu dan it-terminu ta' fil-leġislatura tagħna u għalhekk tajb nisimgħu mill-Kummissjoni u Bank Ċentrali Ewropew biex bekk huma jkun jistgħu jistudjaw din il-possibilità. Aħna naqblu ma tħassib dwar xi deficits li hemm ta' xi current accounts Iżda diffiċli li wieħed jara kif tista' tillimita dawn il-bilanċi tal-current accounts għaliex jekk inti tqis il-dokumentazzjoni eh, ekonomika naraw is-soluzzjoni hija billi aħna nżidu l-esportazzjonijiet. Aħna ma nħossux li dan huwa fattibbli jew jew possibbli jew tajjeb illi aħna nikkontrollaw il-bilanċi ta', ta dawn l-oqsma u għalhekk inħossu li l-interventi timur wisq li u ma nasbux li dan kollu huwa fattibbli. Għal politika monetarja li tipprova tikkontrolla dawn il-bilanċi dawn il-bilanċi surpluses tal-kummerċ u għalhekk irdu noħorġu mill-kriżi u meta u naraw fil-faċ qed iseħħ bil-euro u nilqa l-attenzjoni tal-Kommissjoni biex ikunem rispett għal zbilanċ eċessivi madwar id-dinja iżda. Madana kollu jekt isu l-aħħar artiklu tal-rapport Krugman huwa kritika l-gvern ċiniż illi manipula ir-rata ta' kambju ċiniża u ma dawn il-rati ta' kambju devalwati mod artifiċjali waslu għal dawn is-surpluses li qegħdin naraw fiċ-Ċina. U għalhekk ir-rati ta' kambju għandhom eh, mekkaniżmi awtomatiċi ta' korrezzjoni. Issa, jekk dawn ma jaħdmux, dan għaliex il-stati membri mhux qed jirrispettaw il-prinċipji bażiċi u dan rajnieh fiċ-Ċina reċentement U għalhekk il-Bank Ċentrali Ewropej u l-Kummissarju tkellmu dan l-aħħar dwar il-fatt illi l-munita Ċiniża trid ukoll eh, tiġi emendata biex tikkoreġi l-isbilanċi li għandna. Għandna bżonn kooperazzjoni fiskali u aktar kooperazzjoni fiskali, iżda fl-istess waqt se nitkellmu wkoll dwar il-kompetenza fiskali u meta r-rapporter jgħid illi neħtieġu nimxu minn kompetizjoni ta' taxxaw fiskali għal kooperazzjoni, għana rridu niftakru wkoll li xi kultant huwa tajjeb li jkollna kompetitivita mhux biss għall kumpaniji iżda wkoll għall amministrazzjonijiet pubbliċi jekk dan iwassal għad-disċiplina f'dak li huma jagħmlu kif ukoll restrizzjonijiet fuq in-nefqa tagħhom. U għalhekk aħna se nikkummentaw dwar dan U Sur Giegold jina nistan antik eh, sorsi eh, akademiċi li tkellmu dwar il-benefiċċji tal-kompetitività tat-taxxa. Mhux neċessarjament tara tnaqqis fit-taxxa jekk ikollok inqas kompetitività fil-Stati Uniti pereżempju ħafna kumpaniji kwotati fuq id-Dow Jones jinstabu f'Delaware għaliex hemmhekk għandek l-ola rata ta' taxxa korporattiva fl istati membri. U huma qegħdin hemmhekk u mhux postijiet oħra fejn ħalsu jistgħu jħallsu inqas għaliex hemm raġunijiet li semmit il-Qorti tal-Ġustizzja meta trattat każi legali dwar takeovers fost kumpaniji kbar. U allura kompetizzjoni eh, tat-taxxa mhix neċessarjament xi ħaġa ħażina. Meta aħna nqisu l-esperjenza tal-Stati Uniti naraw illi l-kumpaniji jagħmlu l-kwartieri tagħhom tat-taxxa fi-stati eh, mhux biss meta jqisu t-taxxa, iżda jqisu wkoll servizzi pubbliċi oħrajn ukoll. Kif ukoll prinċipji legali. Grazzi Sur Gigold, grazzi għal kooperazzjoni tijak u aħna se nibatu l-emendi tagħna biex nikkomplimentaw dak li inti diġa wettat. Is-Sur Epping għal Grupp ICR. E grazzi. Jena u koll l-ewel net. Eh, Nishtiq nirringrazzja l-Sor Gigold għal rapporti għaw li għandu punti interessanti ħafna u naqbel miegħu fuq il-isbilanċ intern fiż-żona euro. Probabilment eh, da kollu jista' jwassal il-problemi fil-ġejjeni għaliex għandna żona tal-euro li hija kbira u xi ekonomiji nazzjonali qegħdin f'sitwazzjoni differenti. Sanna l-istess monita u xi pajjiżi ma jistgħux issa jinaqsu l-valur u allura dan ifisser illi jista' jkun hemm zbilanċi illi joħolqu pressjonijiet interni fuq l-euro u dan rajnieh fil-periodu tal-kriżi. L-euro kellu aspetti pozittivi għall-Ewropa iżda għandak li għandu x'jaqsam l izbilanċi eh, eh, naraw li dan jidija naħa l-oħra tal-monita u għardnu għat attenti. Issa, fejna ma naqbilx għal dak xjaqsam il-pagi, jina naqbel mal-kollega mill-IPP, għawnek fuq il-pagi jirdu najdu li ta' kollu importanti għal irkupru ekonomiku, ikonna katastrofi jekun bat aħna neħu din dawn l-azzjoniet fuq il-pagi u dawn id-dajfu mbagħad il-kompetitività tagħna f'punt 7.15 nitkellmu dwar dan punt 15 fil-fatt huwa kemm xej ambigwa li ir-rapporter qed jitlob il dawk il-pajjiżi li għandhom eh, għandhom eh, għandhom eh, punti zejda għawnek biex jaffrontaw l impigi u ma nafx xini situazzjoni palissa iżda għawnek qed jiproponi illi naqsu neħu l-intħil fuq il-pagi u jkonna paga minima. Mbagħad għanna il regoli tal-patta stabilita u tkabbir. U allura għanna wis dettalji għawnek fil-paragrafu wieħed u ma nafx jekkux dan huwa l-mod kif għanna eh, nitrattaw dan il-punt. Ma nistawx nitrattaw dawn l-dettalji kollha f'paragrafu wieħed għal ma tinsew naslu għal-kontradizzjonijiet. Dawn huma xi aspetti illi jiena qed nikkonċentra fuqhom. Inti qed tajt illi il-Baġit il il Ewropew um, mhux biżejjed iżda forsi da jista' jizdit fil ġajjeni fil iżda jekk irridu miżuri makroekonomiku fuq livell Ewropew, il-bilanċ imbagħad ikun enormi. Xi wħud jitkellmu dwar taxxa Ewropea bħal Verhofstadt e, kif qal president tal-Alde li huwa favur l-introduzzjoni ta' taxxa u qed ftit liberali li huwa favur dan. Punt ieħor 24 qed nitkellmu dwar il-patt ta' stabilità u tkabbir u talba revizjoni ta' dana kollu. Ma naħsibx li dan irid jisir. Irridu morru lura dan il-patt għaliex hekk ngħidu issa li dan il-patt mhux tajjeb u rridu neħu allura mbagħad inapplikaw patti ieħor li huwa ħjar għal din is-sitwazzjoni għal din ma tkunx it-triq it-tajba. Il-patt ta' stabilità u tkabbir sejjer pjuttost tajjeb u rridu morru lura lih fil-fatt. U bekk għandna mezz aħna strument biex bekk nikkontrollaw id-dejn u innaqsu innaqsu deficit Mbatt, għal dak nxaqsam l obligazzjoni tal-euro, jina ma tanċina favur, għalix dawn l obligazzjoni ifissru illi jridu joħolqu dan id-dejn u għallura l-istati membri issa għandhom d-dimum illi għanna ideja oħra iġifiri għappartijek ikonna u kol dejn iħor għal dak li għandu xjaqsa mumbat il-xol illegali u dak li għandu u diġa id-dejn se jitħol għal aktar dejn u għallura dan ifisser illi eh, nibdew triq imma mbagħad fuq din it-triq aħna nkunu qegħdin dejjem nżidu id-dejn fuq livell Ewropew. Jien aktar favur eh, politika monetarja ta' li tkun kawta ħafna favur il- politika ta' Milton Friedman ta' Chicago huwa għal ħafna u ta' min jisimaw naqra u għalhekk irdu noqogħdu attenti fir-rapport, speċjalment għal dak li xaqsa minn fuq il-pagi għaliex dan ifisser illi jekk ma noqdux attenti konna ħafna qatt u ma jkonnix vantaġġi minn dana kollu. Grazzi. Il-kollega Xikluna sa' Grazzi, President. Jena u kol xtaqt nirringrazzja l-Sur Gigold għal rapport ambizjuż. Mux faċli li tressaq rapport eh, tant diffiċli dwar dan is-suġġett biex nindirizzaw il-kwistjonijiet kollha. Għalhekk huwa rapport tassew ambizjuż. Jien għandi xi kummenti eh, skont il-paragrafu għandi kumment dwar paragrafu 2 dwar il-politika monetarja dwar il-ECB kifet fil-rapport tiegħi stess tal-ICB naħseb li aħna napprovaw il-politika monetarja għal żmien li qed nirreferu għalih ovvjament l-approvazzjoni kienet kwalifikata fil-każ tiegħi għaliex kien hemm xi eh, mumenti meta il-bank kienet ħares lura għal dak nixtaqsam l-inflazzjoni minħabba prezzijiet tal-enerġija u tal-ikel meta kien hemm il-kriżi għadha ġejja. U għalhekk wieħed jista' jekkwalifika din l-approvazzjoni. Issa paragrafu 5 jiena naħseb ukoll li wieħed irid iqis ukoll l-aspett Ċiniż f'dan kollu il-kompetitività u it-telf ta' zona euro mhix biss kawża tad dollaru iżda wkoll minħabba l munita Ċiniża u rridu nindirizzaw dan l-aspett ukoll. Paragrafu 6. Mhux ċara hawnhekk xirdu nfissru dwar definizzjoni ta' stabilità tal-prezzijiet biex ninvolvu prezzijiet tal-enerġija u tal-ikel sa fejna naf jiena il-miżura tinkludi eh, dan u jekk dan il-waiting tal allura hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar valutazzjonijiet tal-budgets domestiċi iżda jista' jkun is-Sur Gigold qed jaseb f'xi ħaġa oħra, allura din l ħaġa trid tiġi ċarata. Paragrafu, paragrafi il-11, 12 u 13. Iva, naqbel ma l-izbilanċi, iżda, daw mux definiti, eżattament, allora, dawn jistaw jwaslu għal xi ambigwità, speċjalment f'paragrafu 12, fejn qed ngħidu li l-izbilanċi eh, tnaqsu matul il krizi il-kriżi iżda eh, id-deficits ma naqsux, iżda jista' jkun il-każ Jekk ir-rapport jiddefinixxi l-iżbilanċi eh, b'mod iktar ċar, allura forsi wieħed jista' jifhem paragrafu 12 b'mod aħjar. Issa, l-intil fuq il-pagi, il-moderazzjoni f'tal-pagi, il-kelma moderation hawnhekk hija kelma tajba, hija kwistjoni ta' responsabilità. Allura li ittem xi ħaġa li hija mezz responsabbli li tirrifletti l-produttività mhix ħaġa ħażina fiha nifisha, allura li nitolbu li ntemmu dan kollu din hija xi ħaġa pjuttost stramba. Forsi wieħed irid jirreferi għal tmim tal-stimulus packages u jekk irridu naraw daw il-pajjiżi ta' deficit u surplus allura mbagħad wieħed jista' jsaqsi li l-pajjiż li għandu din is-surplus jista' jkompli b'dan il-pakett ta' stimolu għal żmien itwal minn dawk il-pajjiżi fejn għandhom dejn qawwi u għandhom deficits għoljin u għandhom bżonn jindirizzaw dawn. Issa, Paragrafu 20, mhux ċara hawnhekk. Jew għall-inqas ir-rapport irid jgħid kif kif hawnhekk irridu nkunu speċifiċi. Mhux biss ngħidu illi il-proċedura eċċessiva tad-deficit eh, tintuża jew nevitawa, irridu nkunu aktar preċiżi hawnhekk x'qegħdin nitolbu f'dan il-paragrafu. L-istess japplika għal 24 fid-daw ta' dana kollu. L-aħħar net, inħoss li r-rapport għandu jindirizza il-kwistjoni illi zona euro ċerti momenti, forsi anki issa, għaddejja f'żewġ ritmi. Għandek grupp illi huma aktar disċiplinat minn ieħor. Umbagħad għandek eh, grupp membri fil-gruppi li għandhom problemi kbar, bħafna dejn, u dan ifisser li aktar diffiċli għalihom li jindirizzaw dan id-dejn dan mhuwiex tajjeb għaż-żona euro innifissa u għalhekk naħseb irridu nindirizzaw il-strateġija ta' ħruġ kif aħna diskutejna l bira fis-seminar fejn qed nirreferu għal koordinament ta' politika fiskali u monetarja xaġa li aħna nitolbu f'dan ir-rapport il politika fiskali għandha tqis ukoll dak li qed iseħħ fil-politika monetarja u forsi din għandha tiġi qabel il-politika monetarja għal dak kif qegħdin eh, jagħtuna parir l-akademiċi u għalhekk minn ġdid inħoss li dan huwa rapport eċċellenti għanna nindirizzaw dawn il-punti biex bekk il-rapport ikun aktar ċar u aktar saħtu. Grazzi ħafna, naħseb dak il-dibattitu ta' informazzjoni ħafna, ta' informazzjoni kbira. Sur Gigol, xtaq ti konkludi? Eh, Il-President waqfu għax għanna kollega ħar xtiq jintervjeni fil-qosor jek joġbok tajt il-President. Iva, grazzi ħafna. Jena ħassejt il sur Gigol bazzikament kienet jitkellem eh, li li jena wahdi għalix għawnek <laughs> jena minix parti mill-Eurozone u nishtiq nir-ringrazzjak għal-proposta tijak. Inti semmejt il-bżon li nitkellmu dwar is-sitwazzjoni f'sit pajjiżi li mhumiex għedin fil-Eurozone Inti semmejt kif il-zona Ewrotejn pajjiżiet li jizviluppaw, iżda hawnhekk li maħniex ngħidu huwa li pajjiżi li mhumiex fil-Eurozo fil-żona Euro x'qed iseħħ hemmhekk matul il-kriżi dawn il-pajjiżi kellum ħafna diffikultajiet u għalhekk nissuġġerixxi li l-Kumitat Ikon jittratta dawn il-kwistjonijiet b'attenzjoni kbira. Mbagħad eh, jiddiskuti dan jiena qed nifhem li se jkollna dibattitu fi Strasburgu ġimgħatej oħra dwar dan. Jiena għandi kumment wieħed dwar il-kumment jekk tippermettuli. Għal dak għandu x'jaqsam l-importanza ta' rappreżentazzjoni uniformi ta' zona euro, jiena kikun kun iktar kawta hawnhekk. Bit-trattat tal Lisbona għandna rikonoxximent formali tal-grupp tal-euro u hawnhekk m'għandniex oġġezzjonijiet Iżda, unbat għanna l-ideja li niformalizzaw dan il-grupp u jkollhom is-setat illi jirrepreżentaw l-Ewropa. Il e, Naħseb din tkun kemm xejn problematika. Bit-Trattat ta' Lisbona aħna din nimxu l qudiem u għalhekk irdu naraw x'se jseħħ bir-rappreżentant qoli għal politika esterna kif ukoll bil-President eh, il-ġdid tal-Kunsill Ma naħsibx li dan għandu jwassal il-koezjoni fil-2004 meta il-pajjiżi ċentrali tal-Vant inaqdu mal-Ewropa kien hemm impenn għal eh, ukoll il-sħubija fi żona euro. Iżda ma tantx kellna riżultati pożittivi l-Ungerija Eh, fit-tmin snin ta' gvern soċjalista resqet li l-in minn din il-mira u f'din il-kriżi aħna li rajna kien li pajjiżi mhux fi żona euro sabu ruħhom f'sitwazzjoni imwera ħafna u allura jekk aħna għandna din l-idea ta' rappreżentazzjoni esterna ta' żona euro Dan jista' jkun ta' dannu għall-Unjoni eh, Ewropea u ta' dannu għas-seta ekonomika tal-Ewropa, u għalhekk mhux ta' min jidħol għal din. Is-Sur Gigol tista' tixtieq id dibattitu Iva, grazzi ħafna għal dawn il-kummenti kollha kif ukoll għal eh, feedback pozittiv li jina smajt. Nishtiq niddiskuti xuħut mill-mistoqsijiet eh, li smajt u kommenti ta' kritika l ewwel nent dwar il-kwistjoni tal-Eurobonds u l-sim tal-spejjes ta' livelli ta' rati ta' interessi differenti. Forse għonek għandi namel kjarifika ma konċet nindika li jina favur livell ola ta' dejn, jina favur l-użu ta' strumenti biex nejnu l-pajizi biex ikollhom nefqa iktar baxxa eh, minħabba d-dejn li diġa għandhom biex dawn il-pajizi kollom aktar xogħol u fl-investiment edukazzjoni, svilupp sostenibli, eccetera. Ġiri maħniġ qed ngħidu hawnhekk inżidu aktar il-livell ta' dejn li diġa huwa oli Meta għamilt kummenti pozittivi dwar il patt ta' stabilità tkabbir, qed kritika jew naqbel mal-Kummissjoni il-livell qoli ta' dejn pubbliku. Ovvjament, dan ma jiġi fisser illi qed ngħidu illi għandu jkun hemm irtirar immedjat politika eh, ta' twessiħ ta' fiskali u maħniex insemmu dan fil-rapport bl-ebda mod u allura irtu kunem eh, differenza ċara. Hemm livell li tħassibna ta' dejn u anki għal kawzi tajbin ma nix nestendu dan aktar għall-inqas f'ħafna stati membri b'mod serju ma sax najdu, serjament ma sax najdu illi l-investiment huwa eh, meħtieġ allura irridu nitlu għal aktar dejn pubbliku Minkejja dan, fis-sitwazzjoni aħna nsabu fiha, bħalissa aħna ma nirrekomandawx illi immedjatament nirtiraw. Iżda l-proċedura ta' deficit eċċessiva, hawnhekk qed nappoġġa għalhekk qed nappoġġa dan għaliex hawnhekk għandna eh, problema fil-ħin u fil-bidu tal-pattu ta' kabir stabilità fil-2005 ippermettejna illi jkollna miżuri li jisu s-sitwazzjoni ekonomika. U għalhekk aħna qed naqblu b'xi mod hawnhekk. Issa l-Kummissjoni issa trid tidħol dawn il-proċeduri ta' deficit jekk irid ikollha effett fil li Jien li qed nara fil-Ġermanja bħalissa u qed imbati minn dana kollu huwa illi l-gvern il-ġdid qed jagħmel eh, dawn it-tax cuts illi Mbagħad ifisser illi l-livell ta' dejn se jmur għall-lar, dana mhux qed jiffinanzja l-investimenti eċetera. Allura jina kuntent illi għandna l-Kummissjoni hawnhekk biex tagħmel xi ftit ta' bilanċ għal politika ħażina f'dan il-qasam. Issa. Dawn il excessive surpluses. Jina smajt dak li jettu illi dan ikun isu mezz ta' intervent u jkun eh, kun qed ikun qegħdin nagħmlu intervent żejjed. U għalek irridu nil-limitaw il-deficit u fl-istess waqt umbat eh, minti xed is eh, l-aspet ta' surplus. għamu mhuwiex l-argument kollu, is-sur xikluna wkoll għamel kumment simili meta waqal il-moderazzjoni tal-pagi xi tajba u tirrefletti il-livell ta' tkabbir tal-prodotti, l-iżvilupp tal-pagi irrit ikun skont il-tkabbir tal-produttività iżda l-Ġermanja, l austria l-Olanda qegħdin naraw illi għandna żvilupp baxx ta' pagi iktar baxx minn hekk u allura dak li rrid infisser bil-wage moderation. U jekk inti tkompli b'din il-politika anke sezzjoni ta' kriżi, allura se ħajkollok riskju serju ta' svilup eh, ta' tip deflationary u għallura jiena irrit insib mod kif aħna niddiskutu dan il-punt. Iġifiri dawk li huma favur l-Unjoni huma favur pagi għoljien u dawk li forsi jitkellmu aktar għal min jimpjega irridu il-moderazzjoni fil-pagi. Iżda irridu nieħdu responsabilità komuni għas-suq komuni. U naħseb illi neħtiġu diskussjoni hawnhekk illi tmur lilin minn dawn il-gwerer klassiċi li naħseb li issa ntemm żmienhom maħniex qed nitkellmu dwar żviluppi eċċessivi ta' pagi, ħadd ma jrid dan, minnaħa l-oħra m'għandniex mbagħad eh, nargumentaw favur dawn il-pressjonijiet deflationary, ta' tip deflationary. U naħseb illi kienem numru ta' kommenti ta' min jikkonsidrom. Naqbel dwar ċina għal dak li għandu x'jaqsam punt ħamsa Jiena wkoll naħseb illi forsi pożizzjoni aktar definita dwar punt tnejn u l-politika monetarja tal-ECB eh, dak li inti qed huwa eżattament tal fejjina milt data. Ġifieri forsi dan huwa mod iktar sottili biex tagħmel il-punt tiegħek. U naqbel miegħek fil-fatt. kompetizzjoni fit-taxxa. Hemmhekk naħseb tassew neħtieġu diskussjoni serja il-kompetitività hija eh, huwa element sod meta huwa bejn il-kumpaniji u dan joħloq benefiċċji ta' veru. Iżda l-idea kollha li aħna tallimna fil-Ġermanja minn Oiken, Muller Armer u oħrajn li jekk teħtieġ suq u kompetitività biex ikun hemm benefiċċji għal kulħadd teħtieġ l-istess waqt stat li jista' jagħmel limiti u jigwida. Iżda jekk ir-regolamenti tal-istati mbagħad jkunu f'kompetizzjoni bejnietom, dan mhux negattiv dejjem, iżda meta ġwa loqsma pa' tassazzjoni fejn tista' tisraq billi b'mod legali iċċaqlaq il-bażi legali lejn pajjiżi oħra u mbagħad fil-konfini jkun hemm kompetitività fir-rati, allura dan u jmur kontra l-ekonomija tas-suq li teħtix l-istat biex bekk ikonna qafas biex is-suq jaħdem. U għalhekk naħseb li fl-Ewropa qegħdin fi stadju fejn fil-qasam tat tassazzjoni b'mod partikolari għanna kompetitività tat-taxxa li tagħmel il-ħsara u dan u kolet narawħ minn eh, wieħed minn akademiċi ewlenin illi fil-Ġermanja qiegħed eh, jipritka favur il-liberalizmu biex ngħidu hekk u allura irridu nevitaw dibattitu klassiku ta' dawk li jridu iktar taxxa u oħrajn li jridu inqas taxxa, iżda minn flok ngħidu irrid ikun hemm is-sovranità tal-poplu li huma jistabilixxu livell ta' taxxa. U dan eh, ma jiġi wassal għal kompetività tal-forzi tas-swieq biex ikun hemm dal-qafas regolatorju. Ovvjament hemm ħafna affarijiet li rridu nżidu u dwar dan nikkomment aktar qudiem grazzi ħafna għal kommenti tagħkom u naħseb li se jkun eh, report interessanti u utli. Grazzi ħafna l skadenza għall-emendi huwa 8 ta' Deċembru ħan ikkonsidraw mbagħad fil-11 ta' Jannar la darba ma jkun smieħ ta' kommissjoni. Issa aħna għaddi malajr kemm jista' jkun għax għandna nofsija biss biex nitrattaw ir-rapport ta' Sinjura Entvelt. Is-sur Xikluna ħajkun il-President ta' qija ta' sessjoni. Nadilek il-kelma. Sinjura President ħanżam fil-qosor u nipprova nkun konvinċenti kemm nista' biex ma jkunx dibattitu twil. Dan huwa skambju ta' opinjonijiet inizjali u għalhekk ma naħsibx li għandna bżonn ħafna ħin. Ir-rapport tiegħi huwa rapport annwali fuq il-politika dwar il-kompetizzjoni li l-Parlament Ewropew kull sena jagħmel din il-rapport ta' din is-sena b'interess partikolari huwa operazzjoni ta' rkupru blajnuna tal-istat kopri u koll aspetti oħrajn. L-ewwel net il-kwistjonijiet ta' proċedura, jiena ħejjejt test konċis, bażiku li għandu jkun is-sisin għad-dibattitu. U għalhekk nistieden il-kollegi kollha biex irresqu l-emendi tagħhom biex ikomplu issaħħu it-test u jkabruh diġà kellha laqgħa ma' shadow rapporters u kien hemm gratol ta' bil dwar il-kustjonijiet li għandi li għandu jiddaħlu. Għalek konsidrawx dan il-test bħala l-pozizjoni aħarija tijaj. Tini net naħseb li waħda mill affarijiet li l-koll binna dwara u li rridu nisħu hija r-rwol tal-Parlament Ewropew fil-qasam tal-politika tal-kompetizzjoni. Dan huwa dominju esklusiv tal-Kummissjoni Ewropea Iżda bħala rappreżentant tal-poplu aħna rridu jkollna l-jedza biex nkunu nistgħu nsawru il-politika. M'għandniex ħafna strumenti formali biex dan nagħmluh iżda l-inqas li qed nistennew huwa li l-Kummissjoni Ewropea minn tal-inqas tagħmel rapport lill parlament Ewropew fuq is-segwitu li tajna mir-rakkomandazzjonijiet tagħna u tispjegana kif inhuma l-affarijiet. La darba ma jkunx hemm segwitu tar rakkomandazzjoni tagħna. Għalhekk dik hija t-talba tagħna. Mbagħad fir-rigward l tal-Istat li hija l-kwistjoni ewlenija fl-opinjoni tiegħi. l tal-Istat ta' bilħaq tistgħu tajdu forsi li l-regoli għall lajnuna tal-Istat u r-regoli għal kompetizzjoni kien intużaw bħala ekwivalenti tal-kaxxa tal-għodda federali tal-gvern tal-Istati Uniti biex titratta b'din il-kriżi. U mhux biss bħala strument biex niprofdu flejjes għan negozji li nsabu f'problemi. Iżda bħala strument regolatorju b'mod indirett u dik hija xi ħaġa li għandna nqisu meta nevalwaw il-proċess kollu. Kulħadd jista' jaqbel miegħi li f'dan l-aħħar sena u nof sentejn L-intervent tal-gvern kienet meħtieġa nistgħu ma naqblux dwar il-livell jew l-intensità tal-intervent tal-gvernijiet iżda xi ħaġa kellha ssir u din hija ċara. Madanakollu minħabba l-ammonti u d-dejn pubbliku d-deficit pubbliku li riżulta minn dan, għaddi kemm wasalt wara tmim tad dibattitu li għadda fuq il-livelli ta' dejn jiena naħseb li għanna għanna xnatu l-ċittadin biex l-om fejn qed jintefqu l-flejjes u fejn tefqu jekk kienux konformi mar-regoli u regolamenti iżda kemm kienu effettivi wkoll. U hawn nixtieq nisħaq b'mod partikolari dwar l-effettività ta' dak li imsejħa dak l imsejħa l rkupru favur l-ambjent. Dan kien ġustifikat minħabba li invokaw il ħtiġa l-bidla radikali għal produzzjoni aktar sostenibli u ekonomija aktar sostenibli. Jien irrid inkun naf jekk dawk il-flejjes waslux għal din il-bidla radikali. Għandi punt interrogattiv għali eh, u għandi dubji tiegħi għalhekk ħanibqa' kawta. Punt ieħor nixtieq nagħmel u li rridu nisħu hija li rridu nkunu ċari li din hija sitwazzjoni temporanja. Minkejja li hemm l-ewwel sinjali ta' irkupru nafu li għat hemm diffikultajiet qudiemna li rridu nafaċċaw u fl-istess ħin hija faċli wisq għal ftit mill-iskemi tal-istat tal-għajnun tal-istat biex bil-mod il-mod isiru donnom permanenti u għalhekk naħseb li rridu naħsbu minn issa għal strateġiji ta' ħruġ biex nkunu lesti meta il-moment jasal. Dak kollu fuq lajnuna mill-istat, imbagħad punt importanti ieħor li skoprejt huwa l-politika tal-antitrust, jiġifieri l-istrumenti ntużati mill-Kummissjoni Ewropea biex tikkastiga l-imġiba ħażina u l-kartels. Il-Kummissjoni Ewropea sissa żviluppati su vizzju biex timponi multi olin ħafna li għandhom effett ta' deterrent u dik hija xi ħaġa li rridu għax aħna b'mod definittiv irridu naġixxu kontra mġiba antikompetittiva. Forsi nistgħu nikkonsidraw jekk il-kaxxa tal-għodda tal-Kummissjoni Ewropea tistax tkun aktar sofistikata u jekk il-bażi tal-kalkoli tal-multi dik xirqa Hemm xi kumpaniji li jagħmlu sforzi ta' sew kbar biex jevitaw il-prattiki ta' antikompetittività u jekk jistgħu juru li qed ikunu konformi mal-linji gwida lura nikkonsidraw il-possibilità li ikun hemm responsabilità individwali naf li legalment din hija xi ħaġa komplikata ħafna, iżda għandna nagħtu sinjal ċar dwar dan. Fl-aħħar u għalissa ħan injora xi kwistjonijiet oħrajn pal pereżempju t-talba għall inkjesti settorjali, iżda skont l-iskeda din hija kwistjoni politika wkoll. Għalhekk jiena nirrekmanda li aħna nħeġġu sabiex ikun hemm adozzjoni sal-plenarja ta' Marzu għaliex il-Kummissjoni Ewropea ħat tagħmel evalwazzjoni ta' numru ta' regolamenti ta' eżenzjoni speċjalment tal-vetturi f'Mejju u jekk irid ikolna impatt rridu naraw il-pożizzjoni tagħna malajr kemm jista' jkun għaliex hemm kumitati oħrajn li naf li rridu jkunu involuti u konsultati iżda naħseb li għandha tkun possibbli sabiex neħu qbil fuq proċedura li tippermetti lil dawn il-kumitati biex iwaslu l-emendi tagħhom fil-proċess kollu biex bekk nkunna qed nigarantixxu li nieħdu l-emendi tagħhom kollha u nqisuhom kollha kemm jista' jkun. Tajjeb dak kollu li xtaqt ngħid. Grazzi. Thank you. Um... Grazzi, Signora Enveld. Issa nistaqsi il-rapporter tal-PPE, il-Sur Xvab. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena rapporter tal-PPE u għalhekk nixtieq nibda billi nirringrazzja l sinjura Indveld għal kooperazzjoni tagħha u għal tejja għad diskussjoni tal-lum. Bażikament jiena naqbel magħha li l-ambitu limitat tal-rapport ta' inizjattiva propja fisser li l-kwistjonijiet ewlenin għall-iżvilupp tal-suq intern u l-liġi tal-kompetizzjoni tal kompetizjoni tal kompetizzjoni qegħdin jiġu trattati b'mod qasir fil-qosor. Din hija ħasra dan għaliex l-2008 kienet sena fejn aħna rajna intervent tal-istat kbir fil-kompetizzjoni. U issa għanna trattat tal Lisbona li jfisser li l-Parlament Ewropew għandu aktar setat ta' kodeċizjoni f'dan il-qasam. minkejja mhux bil-fors li jkun hemm tiswir tal-81 u l-artiklu 82 ta' trattat. Mhux se qod nidħol fid-dettall hawnhekk allura biex naqta fil-qasir. Il-Parlament Ewropew nieda l-approċċ tiegħu fil-rapport ta' inizjattiva propja fil rigward il-liġi ta' kompetizzjoni. Minkejja diffikultajiet m'għandniex nieħdu l-affarijiet biċ-ċajt. Irridu noqogħdu attenti u għalhekk għandna niżguraw li nappoġġaw il-politika tal-Kummissjoni b'mod kostruttiv. Bażikament nixtieq ngħid li hemm lokal titjib u jintkellimt mas Sur Muser fil-Kummissjoni u smajt li l-Kummissjoni hija lesta li tagħmel dan it-titjib. Fl-emendi li diġa' fassalt jiena fukajt fuq il-deċiżjonijiet li ttieħdu mill-Parlament. Xtaqt namel referenza dwar l-18 u 8 mir-rapport Liner u s-sur Sanchez Procedo li huwa xedow rapporter ukoll u t-tieni net mbat xtaqt nitkellem dwar xi dettalji fir-rigward kooperazzjoni attiva bejn l-awtoritajiet ta' kompetizzjoni fir-rigward l-infurzar kontra il-proċeduri li mhux qegħdin fuq il-karta. U dawn huma l-emendi tal-PPE u fir-rigward il-kwistjonijiet li għajmet is-Sinjura Endvelt, l-għajnuna mill-Istat, il-politika, l-inkjesti settorjali li qed jitħejjew u li ħajtħejjew fil ġejjini jien nixtieq bisħiħ najdalan li nappoġġa rapport u simna wkoll qbil mal-ħodor u għalhekk naħseb li nilħu bil fuq dan ir-rapport. Madana kollu rridu naraw x'se joħroġ minn dan il-qbil fir-rigward l-approċċ tal-Kummissjoni li nistgħu nkunu namlu nagħmlu ma mal-esperti fuq dan Pala xedaw rapporter mill-Imko, mill-Kumitat Imko. Aħna ħanamlu l-parti tagħna wkoll għandna skadenza fid-9 ta' Deċembru u naħseb li huwa importanti ħafna li r-rapport jaddi mod tajjeb. Grazzi. Grazzi, Zur Schwab. Issa nistaqsi l-Sur l-Sur Sanchez għall-SND. Grazzi, President. Nishti billi nibda u nirringrazzja l-rapporter għax-xogħol siwi tagħha. Huwa dokument tajjeb ħafna u bażi ta' ħidma tajba ħafna sabiex inħarsu lej il-politika tal-kompetizzjoni fl-2008. Il-rapport għalek jgħat immara tal dak li għandhom bżonn eh, linji gwida l-passi tal-2008-2009 li huma snin u l-enin u rridu nid-dibattu dan f'kuntest differenti. Jiena naħseb li rridu noqdu attenti ħafna dwar il-pizzejiet li nagħtu lill-Kummissjoni bil rapporti żejda. Il-Kummissjoni għandha rapport annwali fuq bażi annwali tkopri dan dawn l-affarijiet u għalhekk ir-rapporti speċifiċi għandhom jifukaw fuq punti ewlenin. Żmien preċiż il-Parlament qed ikun aktar involut anke fir rigward il-leġittimità u l-effettività iżda wkoll minħabba li l-politika tal-kompetizzjoni għandha x'taqsam ma' su internu għalhekk taqa' taħt il-kodeċiżjoni taffetwa l-politika tal-konsumatur li hija kodeċiżjoni wkoll. U hemm ukoll regoli li l-Parlament għalhekk huwa involut fihom. Dan ifisser li aħna voluti fil-politika tal-kompetizzjoni fil rwol tal-Parlament u għawlini u din hija sena kruċali meta faqqat il-kriżi. Il-kriżi ma fissritx li l-politika tal-kompetizzjoni intesit, iżda l-politika tal-kompetizzjoni kienet involuta sabiex tiżgura li jkun hemm stabilità u li terġa' tiġi msawra stabilità Il-kriżi ekonomika u finanzjarja mandiċ ixxekkel l istabilita għaliex il-politika tal-kompetizzjoni għandha tejn sabiex nelbu il diffikultajiet finanzjarji u l-kriżi finanzjarja biex ikonna suq stabbli u skemi ta' stabilità. Jiena nixtieq nitkellem ukoll dwar riski mhux li ndaħluha fir-rapport iżda rridu miżuri, miżuri pubbliċi li mhumiex adattati bħalissa. Fir-rigward li ninħarsu lejn il-paga eċċessiva u l-kumpens eċċessiv. Dak li mhux qed nippruvaw nagħmlu hawnhekk huwa li jkollna pożizzjoni li tidher donna aggressiva fir-rigward l-istituzzjonijiet finanzjarji hija xi ħaġa li rridu nsibu li taħdem għas-swieq u li hija ta' interess ċittadini. Hemm aspett ewlieni f'dan ir-rapport huwa kapitlu fuq il-konsumaturi u l-kartels. Jiena naħseb li dinja nanna nisħuha fir-rapport għaliex tagħmilha ċara li dawn il-ftehim ta' kartels għandhom impatt importanti negattiv fuq il-żviluppi ekonomiċi u għalhekk għandhom effetti negattivi fuq il-konsumaturi u hija evidenza li s sistema tal-kompetizzjoni qed taħdem. Fuq il-white paper aħna qegħdin nippruvaw nżommu dak li ksibna hawn fil-Parlament. Nħarsu lejn pereżempju d dibattitu li kellna fil-Parlament li għadda, nħossqu li jrid ikun hemm kodeċiżjoni b'saħħitha u rridu mmorru kontra l-użu eċċessiv ta' sistema Amerikana l-eċċessi għaw xie eh, jevitaw li aħna nieħdu azzjoni favur negozji. Hemm element ieħor li nħossu li huwa pożittiv li għandu x'jaqsam mal-politika tal-kompetizzjoni biex norbtuha mal-pakket tal-enerġija. Din rajnija fl-2008 għandha titħares bħala xi ħaġa pożittiva. Kif ukoll fir-rigward l-inkjesti li saħħu punti speċifiċi jekk jogħġobkom. Fuq fuq il-karozzi. Il-regolament ta' revoka għal karozzi qed tiġi mħarsa bħalissa evalwata u l-Parlament għandu bżonn il-ħin sabiex jaħdem sew. Iżda fl-istess ħin ninsabu fi kriżi u għalhekk irridu nkunu kapaċi li nieħdu deċiżjoni fil-waqthom għall-industrija u għalhekk hawn fil-Parlament irridu niżguraw li nkunu qegħdin nikkontribwixxu sabiex insolvu l-problemi f'dan is-settur. Mbagħad hemm il-kwistjoni tal-multi hawn irridu noqogħdu attenti li l-multi huma parti mill-politika tal-kompetizzjoni u hija għodda sofistikata ħafna. Mish qegħdin ngħidu li rridu nażlu, rridu nużu żewġ possibilitajiet iżda il mult eċessivi jistgħu joħolqu problema rigward il ħedma tas sistema. Fl-istess ħin irridu jkollna deterrent xira fil-politika tal kompetizzjoni għaliex il-kompetizzjoni tista' tikkawża problemi fis-settur li affettwaw in-negozji kif ukoll il-konsumaturi. aktar, aktar profitti iktar mill-li telf minħabba l-multi u għalhekk din toħloq pressjoni. Għalhekk il-politika tal-kompetizzjoni irrid ikolla deterrent attiv f'dan ir-rigward. Għalhekk ma naħsibx li fir-rapport għandna noqogħdu morru kontra din l-idea li xekkel id-drittijiet fundamentali jew id-drittijiet individwali. Rridu noqogħdu attenti hawn u niżguraw li nsaħħu l-leġittimità fil-politika ta' kompetizzjoni iktar mill-li morru kontrija. Issa fuq il-għajnuna mill-istat. Jiena naħseb li hemm donu tendenza biex l-għajnuna tal-ġem l-istat tkun ġusta u tkun wiesa' u għalhekk qed naraw xejra ġenerali għal tnaqqis mill-lajnuna mill-istat minħabba l-kriżi. Fl-aħħar jiena kuntent ħafna li qed naħdem ma' rapporter ma' shadow rapporters ukoll. Jiena smajt dak li qalet is-Sinjura Indvelt u naħseb li ħanamlu xogħol siwa ħafna fl-aħħar mill-aħħar. Grazzi, Sur Sanchez. Issa Sur Filip Lambert, fissem il-ħodor. Uh, Grazzi, President. Grazzi, President. Grazzi ta' xol siwi u ta' dokument siwi u bl-spirtu tajjeb li ħdimna. Mux għet nqattaw ħin biss billi nikkontemplaw fuq il-passat, iżda x'ser namlu fil-ġejjini. U dik hija importanti ħafna. Meta nitkellmu dwar li ninvolvu l-Parlament aktar mill-li involut sissa għanna opportunità tajba qoddimna. Għanna l-Sur Almunja li huwa dizenjat u ġi maħtur u ħajġi hawn qoddimna. Jena naħseb li għanna naħtfu din l-opportunità sabiex niksbu impenni minna ħatijaw li ħajżom l-attitu kellu fil-attribuzzjonijiet tiegħu fir-rigward ir-relazzjoni li kellna u li ħaddan flimkien mal-Parlament u jagħmel taħdidiet mal-Parlament u fil-ħidma tagħna flimkien. Nafu li hemm diġis differenti fil-Kummissjoni fir-rigward il-kompetizzjoni diġi ma tantx kien lest li jissieħeb magħna u jaħdem magħna u għalhekk nittama li s-sura l-munja jistajjen biex jwassal għal-bidla f'dan ir rigward u għandna nħeġġuh biex dan iseħħ. Għandi ftit punti li nixtieq nagħmel hemm uħud minnhom li smajtuhom diġà. Fir-rigward namel mill-istat aħna nixtiequ nevitaw li namel mill-istat tkun de facto mpinġija ħażin fi situazzjonijiet kollha. namel mill-istat tista' tgħin tmur kontra depressjoni u dan għandu jiġi eh, rikonoxxut iżda fir-rigward l-industriji 30 sena ilu eh, erbas eh, eh, nħolqot wildet grazzi għall-għajnuna mill-istat u allura dan u aspet pozittiv. Issa rridu naraw il-dettalji iktar mill-sustanza. L-unika komment li nishtiq nagħmel huwa li għandna naraw li l-gvernijiet għandhom id-dritt li jiddeċidu strategija ta' ħruġ iżda għandna nagħmlu konsultazzjoni minn tal-inqas mal-imsieħba soċjali u trade unions li jkun tajjeb jekk vera li rridu li strateġija taħruġ tkun aċċettata u naħmu tajjeb flimkien. Fir rigward il-kompetizzjoni, il-politika tal-antitrust jiena naqbel li nesploraw modi oħrajn għal eh, penalitajiet responsabilità individwali iva iżda m'għandux titħares bħala sinjal li għandhom ikunu laxki u issa ma jkunux iktar konformi mal-proċessi u r-regolamenti meħtieġa. Situazzjoni li taħdem 100% ma teżistix iżda hija responsabilità tagħhom li kollhom imġiba xirqa. Xaħġuħra li għandna nesploraw hija x'miżura għandha nieħdu biex niprojbixxu dawk li jagħmlu offerti fuq rkanti pubbliċi. Jiena għadni mhux sodisfatt li Microsoft per eżempju għadhom waħda mill-fornituri u għed tiġi konsidrata bħala korporazzjoni li għed verament ġibru ħażin u rċevit multa ta' aktar minn biljun euro. Naf li f'termini finanzjari miex xaġa kbira li tkollok prevenzjoni ta' negozju iżda f'termini simboliċi u fl-immaġni pubblika għandha effett ta' deterrent u għalhekk għandna nqisu dan ukoll. Fir rigward il-politika settorjali dan huma l-ewwel punti li diġa għamilt u mhux ħanqot nsemmihom iżda għandna nkunu speċifiċi dwar dan it-ħassib u jiena mħasseb ukoll u sab dan it-ħassib meta kelli laqa ma' shadows u dak li qed naraw fir rigward il-politika ta' kompetizzjoni rridu nħarsu l-interess tal-SMEs. L-SMEs huma dawk li qed inħossu l-impatt ta' kompetizzjoni inġusta bħal ma tinħossu l-konsumaturi u għalhekk inħossu li l-SMEs huma sinsla tal-ekonomija tagħna u għalhekk għandna niżguraw li dan ikompli jkun il-każ u nsaħħu nsaħħuhom. Fl-aħħar il-punt kontroversjali ħallejtu għall-aħħar l-aħħar jumejn tkellimna dwar il-kompetizzjoni ta' taxxa u hemm lokal konsens biex nippruvaw nevitaw kemm jista' jkun kompetizzjoni tat taxxa li tkun inġusta Gigol tagħmel xi punti diġà meta konna nitkellmu dwar id-dossier ta' qabel, nħoss li dawn huma punti validi, il ccctb hija qasam fejn nistgħu nsibu qbil. Iżda nsibu mod kif aħna nistgħu nresqu tħassib tagħna xil kompetizzjoni tat-taxxa huwa mod ta' distorsjoni tas-suq u dan ma joġobniex rridu l-istati jkunu jistgħu kompetu b'mod effiċjenti u hemm naqblu ta' bilħaq u għalhekk naħseb li l-istati għandhom jagħmlu xogħol aħjar biex ikunu jistgħu jużaw ir-riżorsi tagħhom u għandna ħeġġuhom iżda rridu l-istati u l-gvernijiet jikkompetu fuq il-valur li aħna nistgħu niprovdu. Aħna favur dan it-tip ta' kompetizzjoni iktar milli kompetizzjoni fir rigward it-taxxa. Da kollu li xtaqt ngħid nilqa l-ispirtu kostruttiv li din id-diskussjoni seħħet u ħatirċivi xi proposti għall-emendi fi żmien li ġej. Grazzi. Grazzi, Sur Lambert, nistiden is-Sur Ferrera. Sinjura Ferrera. Grazzi ħafna. Jena u koll nishtiq nifraħ li rapporter għal eh, kwalità ta' dan id-dokument illi tagħna li jagħti taqsira interessanti ħafna fuq suġġett kumpless għall-aħħar. Jiena se nipprova nifoka fuq xi ftit punti. Fuq il-punt numru 10 naħseb illi qed nissemplifikaw wis meta ngħidu li għandu jkun hemm Rescue Fund. Naħseb li dan għandna nerġa' dal-paragrafu għanna nerġaw niktbuħ, għalix bħalissa hemm ħafna proposti konkreti li huma fir-realtà iktar konkreti minn dak li għanna miktub hawnhekk. Dan huwa għana ħari illi forsi uh, jitlef mill-qawwa tiegħu bil-mod kif miktub għalhekk forsi nistan najdu b'mod iktar ċar dak illi tassew irid ifisser il-Parlament. Dwar il-paragrafu 12, jina għandi dubji jekk nistawx najdu b'mod daqshekk ċar li l-Unjoni Ewropea b'mod uffiċjali ħarġet mill-reċessjoni. Minn banda huwa veru imma mill band oħra naħseb li hemm ħafna pajjiżi fl-Unjoni Ewropea għadhom qegħdin jissiltu ma' ħafna problemi serji ħafna Għalek għonek nishtiq nisħaq l-importanza illi aħna nindirizzaw id-divergenzi interni u l-imġiba eh, differenti li zdidet fi żmien ta' kriżi għaliex l-Unjoni Ewropea trid tindirizza mill-ġdid il-kapaċità tagħha li għandha biex tikber b'mod iktar uh, maqut u li teħles ftit me divergenzi li jeżistu affarijiet li semmew f'rapporti oħrajn u ħafna drabi kien hemm eh, diskussjonijiet bejn deputati u għawiet eh, politiċi u forsi ma nix nindirizzaw dan f'rapport ta' inizjattiva propria dan jirrigwarda l-istaġjez li ċerti kumpaniji f'dan il-moment wara l kriżi jużaw anzi jisfruttaw il-xogħol li jsir blaħlas. ħlas ċerti kumpaniji fl-Ewropa li qegħdin jikkompetu ma' oħrajn propju billi eh, jużaw 80% mill-ħaddiema tagħhom li jkunu staġjeż, jiġifieri li jaħdmu fil-kumpanija biex jiksbu esperjenza mingħajr ma jitħallsu. Din hija problema li aħna rridu nindirizzawa għaliex qed issir uh, prassi kważi normali. Dwar il-paragrafu 19 naf illi hemm regoli u li dawk li ma jimxux skontom iridu jiġu ikkastigati imma uh, kif nistaw b'xi mod nipremjaw il dawk illi jirrispettaw ir-regoli il Mhux qed ngħid illi ma naqbilx illi l-istorja, il-CV ta' kumpanija mandu xit is imma l-mod kif nu miktub hawnhekk forsi għajjem xi dubji. Kif nistgħu natu daqatit il dawk illi iġibu ruhom sew? Dwar il-multi għal dawk li jiksru ir-regoli. Jiena fimt dak li għattinti hawnhekk imma il-mod kif huma miktuba xoħut mill-paragrafi foston paragrafu 22 damma mhux ċar eżattament x'tip ta' suġġerimenti qed tagħmel dwar l-inkjesti settorjali jiena naħseb li ma nix najdu b'mod daqsek skiet u ċar li ma setturi irridu nindirizzaw ma namlu rakkomandazzjoni l kummissjoni li xoħut li ċerti setturi u sma jkunem li dawn, dawn l-investigazzjonijiet settorjali għandhom waslu għal ċerti linji gwida. kienem uh, eh, il-president jinterrompi l-approċ orizzontali ħareġ pala riżultat minn ħafna approċċi nazzjonalistiċi u li għal daqstant nistaw niprovaw illi konna tip ta' raġunament iktar orizzontali, iktar strutturat. Sinjura Ferrero jgħid il-President. U din hija reazzjoni li tipprova tikkorreġi dak illi sar qabel fil-vojt illi kien hemm. Dawn huma dettalji imma naħseb illi dan ir-rapport fih ukoll ħafna aspetti pożittivi b'mod partikolari t-tisħiħ tar-rwol tal-Parlament Ewropew u anki ħafna aspetti oħrajn li semmew minn kelliema oħra dan naħseb ifisser illi dan ir-rapport huwa wieħed interessanti għall-aħħar. Sir Epping. Jiena naqbel ma rapport ta' Signora Entfeld. Analizi pozittiva Kien hemm banek naħseb għal ING per eżempju l-assigurazzjonijiet per eżempju jridu jkunu jafu eżattament x'kien l-isfond ta' dan kollu dwar il-kartels u l-investigazzjonijiet li jridu jsiru f'dan ir-rigward tafu illi diġa' kien hemm deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja u aħna rridu eh, eh, naraw u nirreferi għal dawn id-deċiżjonijiet li diġà nataw jekk wieħed iqis istrumenti kollha li għandna fil-politika tal-kompetizzjoni naraw illi hemm ħafna multi multi għoljien. Signora Intveld tkellmet dwar responsabilità individwali illi eh, tal-persuni illi jkostitwixxu dawn il-kartels Iva, hemm l-emendi, imma l-emendi ħafna drabi ikollhom impatt fuq il-ħaddiema li m'għandhom ebda responsabilità ebda tort. Għalhekk irid ikun hemm multi illi jolqtu tassew il dawk illi huma responsabbli. Mbagħad element importanti ieħor huwa il-ħarsin tal-konsumaturi u tal-SMEs. Jena u koll ħdimt għal seba snin fiħdan il-Kommissjoni. Il-Kommissjoni għat ma kella diskussjoni fuq il-politika tal-kompetizzjoni huma il-kummissarji flimkien mal-kabinet u l-uffiċċju tal-president u xi eh, kapijiet tal-istat, eċetera. il kulleċ bħala kulleċ, qatt ma kellu diskussjoni serju fuq il-kompetizzjoni il-kummissarju tal-kompetizzjoni huwa responsabbli u l-oħrajn ma jindaħlulux. din il-DGs l-oħrajn huma diġi tal-kompetizzjoni hija waħda importanti qawwija, imma bħala kulleġġ intenni ħafna drabi ma jkunx hemm diskussjoni fuq il-politika tal-kompetizzjoni għalhekk aħna rridu niżviluppaw dan id-dibattitu forsi fir-rebbija nistgħu e, konna diskussjoni ta' dan it-tip, opportunità fejn aħna naraw xodo tagħna, naraw fejn qegħdin u fejn irridu naslu fid-dawl tal-kriżi attwali. sar il-ħin jgħid il-President għal daqstan jogħġbok tkellem fil-qosor. Iva, naf li sar il-ħin u jina maġla suppost li diġa bdejt immexxi laqa oħra band oħra. Nitkellem fil-qosor naħseb illi hemm konsensus eh, uh, qawwi. Kummenti osra fuq xoħut mill-kummenti li saru Iva. Naħseb illi wieħed mill-lanijiet ta' dan ir-rapport għandu jkun illi noħorġu b'messaġġ li ħares lejn il-ġejjieni biex aħna nfasslu politika ta' kompetizzjoni eh, il-Parlament Ewropew